Good afternoon, everyone. I'm very pleased. Wara nofsinhar tajb lil kulħadd, verament qed nħu gost nilqakom hawnhekk. Mela hawnhekk għandna smieħ pubbliku fuq l-impatt tal-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-impatt li ħajkollu dan fuq l-ambjent, is-saħħa pubblika u sigurezza tal-ikel. Nixtieq nilqa' sitt esperti li ħajkunu qed jinaqdu magħna illum għal dan is-smieħ importanti u nixtieq nirringrazzjakom tal-li ġejtu. Mela, eh, il-29 ta' marzu tal-2019, il-Renjoni ta' kunet jitlaq minn l-Unjoni Ewropea u jisir pajis terz. L-irtirar mill-Unjoni Ewropea għajem numru ta' punti seri mux l-inqas fuq l-impat li ħajkollu dan l-irtirar fuq l-Unjoni Ewropea għalix il-problemi ambientali fil-minatura tagħhom stess huma transkonfinali u għalek huwa importanti li nassiguraw li l-irtirar tar-Renju Unit ma jaffettwax il-politiki tagħna, s-sostenibilità tal-politiki tagħna, jew anka il-kwalità jew l-standards li għandna fl-Unjoni Ewropea u li ċerta li jem para standards fir renju Unit ukoll. Aħna organizzajna dan is-smieħ illum. E, organizzajna din is-smieħ illum biex nippruvaw nevalwaw l-impatt ta' Brexit fuq loqsma ta' politika li jaqgħu propju taħt il-kumitat tagħna. Umbaħt għanna l-intenzjon li din l-informazzjoni, ġivin informazzjoni li nkunu gwadanjajna l-lum, nibattuwa l-negozjaturi tal-Unjoni Ewropea biex nassiguraw li dawn il-kwistjonijiet huma riflessi mot adegwat fin-negozjati tagħna mar-Renju Unit sabiex kemm jista' jkun nillimitaw l-impatt negattiv ta' Brexit fuq l-Unjoni Ewropea. Issa, fuq kif, kif ħajkun dan is-smieħ, nixtieq ninformakom li kull espert ħajkollu 10 minuti għal prezentazzjoni u wara kull żewġ prezentazzjoni ħajkun hemm sessjoni għal mistoqsijiet u tweġibiet li ħadkun miftuħa wkoll għal membri. Jien qed nistenna bil-ħerqa din id-diskussjoni tal-lum Mela, mandew hemm xiktar nixtieq ngħaddi l-kelma l-ewwel kellim tagħna is-sur Gjort Skarsen juwa il- il-Viċi President Eżekuttiv ta' Europe Arla Foods. Grazzi ħafna. Grazzi lill kumitat li tajtu lil Arla Foods l-opportunità li parteċipaw f'dan is-smieħ fil-Parlament Ewropew eh, fuq il-Brexit u l-impatt possibbli fuq il-sigurezza tal-ikel. Ovvjament din hija xi ħaġa importanti ħafna l-kooperattiva bħal Arla Foods jiena fil-fatt immexxi Arla Foods fl-Ewropa u qabel dan jiena kont immexxi Arla Foods fil-Renju Unit, ġifieri jiena eh, naf iż-żewġ naħat għal Arla Foods ovvjament li natu e, prodotti tal-ikelu prodotti anka tal-ħalib huwa importanti ħafna u li konna l-ola livell ta' sigurezza tal-ikel kienet parti integrali tal-triq tagħna bħala kooperativa kemm minna li bdejna e, kooperativa żgħira ħafna fl-1880. Mil-bidu u għada il-Brexit kien ta' sorpriza għalina ġunju ta' sena li għaddiet. Bħala kooperativa Ewropea aħna nibnu fuq il-valuru u l-vertujiet tal-Unjoni Ewropea u l-funzjonament tajjeb ta' suq wahdini mux sigrit li aħna konna u li kiku il-rizultat ta' referendum fuq il-Brexit kien imur mod ieħor imma rridu nirrispettaw id-deċiżjoni tar-Renju Unit li jitilqu mill-Unjoni Ewropea u ħanaħdmu sabiex nassiguraw eh, li konna l-aħjar relazzjoni possibbli bejn l-Unjoni Ewropea u il renju Unit fil-waqt li nirrispettaw l-integrità tas-suq wahdini u suq intern. Nixtieq nitkellem fuq il-kooperativa ta' Arla Foods u ukoll l-impatt tal-Brexit fuq sigurezza ta' l-ikel. Arla Foods hija kumpanija tal-prodotti tal-ħalib. E, Minn hemm 11,200 bidwi minn Renju Unit, Ġermanja, l-Iżvezja, Danimarka u l-Benelux Eh, biex ikun hemm l-aħjar eh, prodotti possibbli. Eh, il-board ta' rappresentanti għandu 170 bidwi li jirrappreżentaw dawn il-11.200 bidwi u jihdu id-deċizjonijiet strateġiċi kollha. Nistgħu ngħidu li għandna isu Parlament Ewropew żgħir fih dan il-koperattiva. il koperattiva Il-bdiwa tagħna iwaslu 14 biljun kilo ta' ħalib li jagħmilna eh, kilo ta' ħalib li aħna t-tielet l-ikbar fid-dinja għanna programmi ta' eh, assigurazzjoni tal-kwalità tal-ikel. Kif ukoll nindirizzaw kwistjonijiet tal-kwalità eh, tal-ikel għanna 75 il-produzzjoni tal-ħalib fl-Unjoni Ewropea anka barra u kull razzett tal-ħalib jassigura l-ola livelli ta' kwalità għas-sigurezza tal li hija importanti immens għalina mill-baqra sal-konsumat. Ir-Renju Unit huwa wieħed l-ikbar eh, suq li għandna kważi 25% ta' tħul mod ġenerali, imma ir-Renju Unit mhuwiex biss suq huwa wkoll dar għal xi 3500 impjegat u xi 250 razzett. Madwar 70% ta' tħul tar renju Unit huwa propju ġej minn ħalib li eh, jiġi minn renju Unit u li huwa proċessat fil-postijiet tar renju Unit. 30% eh, eh, tal-prodotti tal eh, ġejjin propju minn dawn il- Eh, il-diwa u madwar 160 elf tunnellata li tmur mir-Renju Unit għal eh, l-Unjoni Ewropea u l-ura. Għalek, issa ħajkonna bżon insibu suq ġdid u b'dan il-mod is-sitwazzjoni wara l-embargo ta' Russja din il-problema ħatkun issa xaġa żgħira. Daħat poġġi pressjoni fuq il-prezzijiet tal-konsumaturi tagħna, speċjalment fir-Renju Unit, għalhekk biex inħallsu il-bdiewa tagħna l-ogħla prezzijiet tal-ħalib nkomplu noħolqu u nagħmlu nsostnu l-impjiegi eh, il-bdiwa tagħna u l-trizza tal-ħalib l-aktar fil-żoni rurali li hemm bżonn l-aħjar kundizzjonijiet ta' kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u r renju Unit wara Brexit. Hemm bżonn ta' integrità din xi ħaġa integra għal forniment u għal katina ta' forniment. Wara li nkunu nħaqna ftejim għandna bżonn perjodu ta' tranzizjoni bizzejiet li jkun rip kemm jista' jkun mal-status quo biex l lilna u il bdiwa tagħna biex jaġġustaw ruhom għas-sitwazzjoni għalhekk hemm bżonn ta' kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Renju Unit bil-NTBs, non-tariff barriers. Jekk nifukaw issa fuq sikurezza tal-ikel dwar il-Brexit, B'Lenti Bees aħna qed infissru il pizijiet amministrattivi brabta mal-kummerċ imma wkoll mar-Renju Unit fil-ġejjieni għax trid tappoġġa il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal dak li għandu x'jaqsam is-saħħa tal-annimali, mediċina veterinarja, il-alf, eh, il-beressju tal-annimali, il-sigurezza tal-ikel u tal-alf u l-iġene. L-ewwel passi diġà tieħdu min-naħa tar-Renju Unit biex nassiguraw eh, dan u lat ta' eh, irtirar ta' Renjonit ħajkunem traspożizzjoni tal-leġislazzjoni rilevanti sabiex din tkun parti mill-lid leġislazzjoni tar renju Unit. Dan ma jiskludix li renju Unit fil-ġejjini jkun jista' jbiddel il-leġislazzjoni u l-konsegwenza li ġejja mill-gvern eh, tar renju Unit ma tantxu ma ċari bħalissa imma hemm xejra ċara li jżommu l-istess livell oli eh, ta' sigurezza tal-ikel sabiex nassiguraw li dan huwa assigurat ukoll fil ġejjini għandu jkun hemm mekkaniżmu f'kummerċ, f'ftejim kummerċali tal ġejjini biex nassikuraw li l-leġizlazzjoni tal-Renju Unit fuq is-sigurezza tal-likel eh, tapplika u tkun ekwivalenti għal-liġi tal-Renju Unit. Meta nikkalkulaw ir-riskju wara Brexit, aħna qed nikkalkulaw dan li ġej ċar li il-Renju Unit ħajkomplu jimpurtom mill-istess affarijiet bħal-konsumaturi fl istati membri Is-sitwazzjoni bħalissa hija armonizzata għalhekk ma tantx naraw riskju li l-bdiewa tar-Renju Unit jew ikel produtturi tal-ikel irridu jnaqsu l-standards biex ikollhom vantaġġ kompetittiv fuq il-prezz. Il-konsumaturi ma jridu di u laqqas ir-retailers u lanqas fuq livell ekonomiku dan ma jagħmilx sens għal negozju internazzjonali u dan ċertament huwa l-każ għal Arla Foods deċiżjoni biex nitbedu biex jitbedu bil-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea imur kontra ix-xejriet li aħna naraw kemm ix-xejriet ta' konsumaturi naraw kemm fir-Renju Unit kif ukoll fl-Unjoni Ewropea. Il-konsumaturi rridu ikel sigur, autentiku, naturali u rridu qafas leġislattiv u awtoritajiet rilevanti li jistgħu jassiguraw dan. Iġviri, Renju Unit hija iżiet orjentata lejn l-Unjoni Ewropea u mhux lejn l-Stati Uniti. U fil- Renjunit fil-ġejjini jekk id-deċidu li idaħlu standards aktar baxxi mill-Unjoni Ewropea mbagħad irridu naraw is-sitwazzjoni. Il-modell kooperattiv tagħna huwa mibni fuq enfasi kontinwa li ntejbu l-ikel u sigurezza tal-ikel u kif ukoll fuq eh, suq waħdini intern fejn il-prodotti tal-ħalib jistgħu eh, jiċċaqlqu minn eh, suq għal ieħor bla problemi hija wkoll id-dar tagħna biex aħna rridu ntejbu il-ħiliet tal-ħaddiema tagħna, aħna ovvjament nappoġġaw liżjed kummerċ ħieles fil-prodotti tal-ħalib u nirrispettaw l-integrità tas-suq intern. Il-puntatlu b'saħħtu huwa hemm il-xejriet li jeżistu l-konsumaturi rridu li jibqgħu hekk. Il-standards eżistenti fl-opinjoni tagħna, eh, il-divergenzi huma żgħar, imma rridu nassiguraw li inżommhom anka fil-ġejjieni u huma parti kritika minn ftehim kummerċjali tal-ġejjieni u anka jekk ħajkun hemm hard Brexit ħajkun hemm inflazzjoni għolja. Nistaw nistennew E, l-effetti ta' 0.7 biljun tunnellata li mhux ħajkunu e, ta' prodotti li mhux ħajkunu sejrin lejn ir-Renju Unit, Ġviri dun naraw il-konsekwenzi fuq żewġ naħat il-hard Brexit weġġa' l bdiwa l-kompetitività Ewropea kif ukoll il-prezzi tal-konsumaturi. Para membri tal-Parlament Ewropew intom parti mid proċess ta' taħit ta' deċiżjonijiet għalhekk nitlobkom li taħdmu sabiex tassiguraw li jkun hemm l-aħjar li ma jkunx hemm ostakli u NTBs baxxi. Irridu nassiguraw regolamentazzjoni ta' sigurezza tal li kelli tkun tajba. Grazzi. Very much. Now uh, our next speaker. Grazzi ħafna l kennim li jmiss. Is-Sinjura Sue Davis li hija um, Strategic Policy, Policy Advisor f'Witch. Grazzi, grazzi ħafna tal tajtun l-opportunità nitkellem hawnhekk illum. Xtaqt nibda billi nispjega xi ħaġa dwar which għal min forsi mhuwiex familjari. Aħna organizzazzjoni tal-konsumaturi indipendenti fir-Renju Unit, aħna finanzjati permezz tal-beħ tal Pubblikazzjonijiet tagħna ta' informazzjoni għal konsumaturi kif ukoll hemm inizjattivi oħra li aħna nmexxu u mbagħad il-flus li nieħdu minn dawn jerġgħu jitlu lura fl-organizzazzjoni permettunna nkunu indipendenti u mhux politiċi għandna madwar miljun u nofs ta' membri u eh, persuni appoġġawna waħda mill-ikbar organizzazzjoni tal-konsumaturi fir-Renju Unit. Għala bqajna neutri fuq ir-referendum immissa irridu nassiguraw li konna l-aħjar riżultat għal konsumaturi minn dan il-pass ta' tluq mill-Unjoni Ewropea u f'din il prezentazzjoni xtaqt nifoka fuq tliet kwistjonijiet partikolari. Mela, l-ewwel net Nixtieq nibda billi naraw eżattament fejn insabu bħalissa l dak li huwa l-qafas Ewropew għas sigurezza tal-ikru. Mbagħad nitkellmu dwar xi ftit mill isfidu l-opportunitajiet li jippreżenta Brexit u mbagħad nenfasizzaw dak li aħna naħsbu li huma xi prioritajiet li jridu jiġu indirizzati mela biex nibda għal dak li huwa l-qafas leġislattiv kurrenti huwa ċar li il renju Unit u l-Unjoni Ewropea kienu mm, dejjem kienu eh, marbuta bejnietom dwar il-politika tal-ikel. U dan il-qafas issa evolva l-aktar para risposta għal kwistjonijiet differenti kemm jekk kienx il-kriżi tal-BSC jew tad-diossini e jew inkella riċentement il-ħam ta' żiemel u mod ġenerali aħna nħossu li l-qafas li għandna huwa tajjeb u jgħin lill-konsumaturi, jaqdi lill-konsumaturi. Aspett importanti ta' dan huwa ir-regolament ġenerali ta' liġi ġenerali ta' likke li qiegħda tiġi reveduta bħalissa. Imma aħna naħsbu li importanti nkomplu insostnu dawn il-prinċipji. L-ewwel turi xinu ma b'moċċar ir-responsabiltajiet eh, li huwa responsabilta li nassiguraw eh, il-sigurezza tal-ikel. Imma eh, u li l għandhom ir-rwol li assiguraw li konsumaturi jkunu protetti. Hemm il-modell tal-Unjoni Ewropea tal-analiżi tar-riskju li huwa differenti minn kif jiġi preżentat il-modell tar-riskju f'pajjiżi oħra u għalhekk huwa importanti ħafna li dan jinżamm. L-aspetti ewlenin li xtaqt insemmi kienet l-indipendenza tal-evalwazzjoni tal-riskju fejn hemm rikonoxximent li jrid ikollok eh, parir xjentifiku li jinforma eh, teħid tad-deċiżjonijiet imma mhuwiex l-unika ħaġa u li kunem lok għal fatturi oħra leġittimi kemm qed nixed nitkellmu fuq il-benessri tal-annimali u fatturi oħra li għandhom effett fuq il-mod kif nirregolaw li kien. mbagħad hemm il-kwistjoni ta' prinċipju ta' prekawzjoni fejn meta qed nindirizzaw kwistjoni ta' inċertezza eh, tal ikel importanti li impoġġu l-ewwel is-saħħa pubblika ġifieri ma jkunx hemm ambigwitajiet fil-mod kif naġixxu biex imħarsu l-konsumaturi. Kif ukoll, eh, it-twaqqi kien ġiet waqfa l-Awtorità Ewropea tas-Sekurezza tal-Ikel u hemmhekk aħna eh, saħħaħna l-importanza li kunem aġenzija li tkun separata mill-interessi kemm tal-industrija kif ukoll politiċi u dinja xi ħaġa li rridu nżommuha hekk kif nimxu qudiem fir-Renju Unit. Wara dan kollu hemm Eh, entità sħiħa ta' leġizlazzjonijiet kemm fuq il-GMOs, l-additives tal-ikel eh, u ħafna affarijiet oħra. Ir-regolament uffiċjali tal-kontrolli ovvjament jispeċifika tip ta' kontrolli li għandu jkollna fl-Stati membri imma għandu rwol importanti wkoll għall-Kummissjoni Ewropea permezz ta' dak li kien eh, l-uffiċċju tal-ikel u tal-saħħa veterinarja Missaġġi Digi Sante Muwa rilevanti u koll għal-Brexit li nassiguraw li pajizi terzi u koll edin jikonformaw u jilħu il-rekwiziti tal-Unjoni Ewropea għal-leġizlazzjoni. Umbat hemm mekanizmi ta' koordinazzjoni oħra importanti bħal eh, sistema ta' avviz bikri kif ukoll koll Ehm, il-qsim ta' informazzjoni bejn l-istati membri li ovvjament tista' tittejjeb imma eh, hija e, importanti ħafna kif ukoll is-sistema ta' traċċabilità li nkunu nafu l-importazzjonijiet e, li deħlin pereżempju Rotterdam e, nkunu nafu x'qed jiġri jekk hemm xi ikel qed jiġi rifjutat nkunu nafu aktar dwaru jek tħarsu lejn il-kawzi u l-nin tal-food poisoning, per eżempju, kien ħarsu l-Istati Uniti u anka l-Renju Unit, huwa importanti naraw kif nirregolawhom, kif ukoll nkunu nafu nifmu il-kontaminazzjoni eh, ġejja mill-kimika Eh, specialment speċjalment f'katina ta' likel li hija globalizzata. Għatem xi affarijiet li għadhom qudiemna u għadhom ġew solvuti u naraw kif immexxuhom il-qudiem u waħda minn dawn il-kwistjonijiet ovvjament hija kwistjoni bħal dik tal-cloning tal-annimali. Issa dwar ċertu opportunitajiet Net najdan imma bċertu kautela għaliex ovvjament verament ma, ma nafux xajku xatkun il-natura ta' relazzjoni u l-opportunitajiet u riski ħajdependu minn dan dwar ġifiri jekk għannix e, ftejim kummerċali jew le u xtib ta' relazzjoni ħajkonna qabel ma nimxu l-qoddim. Kif ukoll? sa fej hemm flessibilità jew le sabiex ir-Renju Unit jiddevjaw mill-qafas eh, kurrenti. Waħda mill-kwistjonijiet hija x'jiġri fil ġejjini għal dik li l-politika tal-alf u tal-bidja u barra mill-pak pereżempju minn perspettiva ta' konsumaturi aħna qed nittamaw li din tintuża bħala opportunità U forsi l-Organizzazzjoni tal-Konsumatur Ewropea tista' tafas fuq dan fuq livell ta' Unjoni Ewropea ġifiri nassiguraw li konna rabta aħjar bejn is-saħħa l-agrikoltura u l-elementi kollha differenti ta' politika tal-ikel li bħalissa jaqgħu taħt dipartimenti differenti f'politiki differenti. U hemm opportunità li hekk kif inkunu qegħdin nirvedu l-politika tal-agrikoltura jekk nistgħux nallinjaw aħjar xi ftit mill-inċentivi qed inħares lej il-produttività, għanijiet ambjentali imma wkoll miri ta' kwalità u sigurezza tal-ikel. Waħda mill-kwistjonijiet hija kif nistgħu nsaħħu ir-reġim ta' infurzar li bħalissa eh, jinsab taħt pressjoni u li nissiguraw li kun jista' jfaċċa eh, l-isfidi aktar diffiċli ħankunu qegħdin niltaqgħu magħhom fil-ġejjieni. U hemm postijiet ukoll fejn ir-regolamentazzjoni tista' tissaħħaħ u dan nistgħu insaħħu u nirranġaw ftit dak li diġà għandna maħniex qed nitkellmu fuq riforma fuq skala kbira għaliex il-modell li għandna jaħdem tajjeb mhux ħażin. Imma għad hemm xi punti eh, li għadhom ma spiċċawx li għad fadlilna x'nagħmlu fuqhom fuq il- eh, kwistjoni ta' traċabilità, tikketjar, eccetera. U importanti wkoll li nassiguraw fuq livell fundamentali li r-Renju Unit iżomm fuq approċċ li huwa bbażat fuq eh, standards ta' kwalità, sigurezza, eh, saħħa eh, u benessri eh, li kunu olin u ir-relazzjoni tal-ġejjini ovvjament ħajkolla impatt kbir fuq kwalunkwe diverġenza u ovvjament kemm ħajkun hemm diverġenza ma nafux u din tista' toħloq ċertu riski. Issa dwar ċertu sfidi xtaqt insemmi tliet punti ewlenin. L-ewwel net il-Gvern tar-Renju Unit impenja ruħu li jagħmel trasposizzjoni tal-leġiżlazzjoni eh, kollha tal-Unjoni Ewropea li kunem f'dak il-moment meta l-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea, imma hemm xi aspetti operattivi li rridu jiġu solvuti kemm jista' jkun malajr. U dawn għandhom x'jaqsmu ma' dak li nagħmlu fl-evalwazzjoni tar-riskju, x'namlu għal dawk li huma ir-relazzjoni tagħna mal-EFSA, x'namlu eh, f'xi ħut minn dawk in-networks li nserħu fuqhom bħalissa l-kontrolli u infurzar fejn hija kemm fl-interess tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tar-Renju Unit li jkomplu jikkoperaw fuqhom daw. Iġviri dawn huma kwistjonijiet li rridu insolvuhom kien jista' jkun malajr. Fuq livell ta' Renju Unit hemm ħafna kwistjonijiet dwar il-kapaċità nazzjonali jekk ħajmlew jekk aħna nirreplikaw dawn il-kwistjonijiet u potenzjalment irridu nevitaw duplikazzjoni mhux meħtieġa kif ukoll hemm ċertu prinċipji fil-karta u fit-trattat li jmexxu ħafna mill-liġi tal-ikel tagħna u mhux ċar jekk dawn humiex ħajsiru eh, parti mill-liġi mill-leġislazzjoni tal-Unjoni tal-Renju Unit bl-istess mod, jiġifieri xorta waħda rridu nigarantixxu dritt għal ħarsien tal-protezzjoni tal-konsumaturi kif ukoll ta', ta eh, informazzjoni u dawn irridu eh, dawna fil-ġejjieni. Il-politika kummerċjali Nazzjonali tar renju Unit tal-ġejjini u koll importanti l-gvern għal fil-white paper ta' politika kummerċali tiegħu li ħajpromuovi standards għoljin. Imma rridu nassiguraw jekk aħna nibdew ninnegozjaw ftejmiet ma' pajjiżi li għandhom livelli differenti ħafna ta' sigurezza u ta' protezzjoni tal-konsumaturi. Per eżempju, l-Istati Uniti wieħed minn kull sitt Amerikan eh, eh, ikollu food poisoning kull sena meta mqabbel ma wieħed kull 66 fil-Renju Unit għalhekk aħna rridu nassiguraw li ma nbaxxux il-standards tagħna bl-ebda mod u l-involviment tal-konsumaturi ħajkun importanti ħafna meta neġu biex nikkonsidraw li ma tipi ta' metodi ta' produzzjoni ħajkunu aċċettabbli fil-ġejjeni aħna nafu li konsumaturi ħajkollhom ċertu tħassib mhux abbażi fuq is-sigurezza Imma wkoll għan jassiguraw li kollom għażla effettiva. L-aħħar kwistjoni xtaħt ntraqt nenfasizza torbot mal-punt ta' Peter fuq l-aċċess u l-affordabilità. Rridu naraw li ikonna il-kummerċ eh, ħiles u bla ebda problemi u naraw anka il-prezzijiet u ximpat jistaw kollom fuq il-konsumaturi u fuq il-katina tal-ikel b'mod aktar ġenerali u jekk u xħaj wassal għal inċentif għal-frodi u nkella jpoġġi pressjoni biex imbaxxu il-standards. Mela, bħala konklużjoni, il-konsumaturi għandhom ikunu fil-qalba tan-negozjati kemm il-perspettiva tar rinjiet kif ukoll min-naħa tal-Unjoni Ewropea waħna qegħdin nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex dan ikun garantit għandna bżonn li nżommu l-standards koll aħna nixtiequ min-naħa tar-Renju Unit naraw illi il-prinċipi jkunu rispettati fl-istess ħin irridu niskuraw illi aħna nkunu qed insaħħu l-qafas regolatorju anka f'termini ta' ta' sistema tal-infurzar u allura anka jekk ikun hemm l-opportunità li insaħħu l-protezzjoni dan jista' Jissir, iżda ka, mhux permezz tal-standards biss, irridu niftemu fuq relazzjoni tal-ġejjini mill-iktar fis possibbli, rridu naraw li forsi nikkoperaw fuq eh, Eh, l-esperti li ħajkun hemm bżonn anke fiħdan dawn in-networks li ħaġa importanti ħafna u naħseb li fuq livell internazzjonali wkoll anke fil-kuntest tal-Kumitat tal-Kodeks Alimentari saħna qegħdin naħdmu ħafna magħha anke mad-WHO dan ħajkun xogħol importanti ħafna minħabba in-natura globalizzata u komplessa tal-katina tal-ikel. Nittama illi bekk tajtkom idea ġenerali tal-perspettiva tagħna iżda naturalment lesta l inwiġeb fil-mistoqsijiet tagħkom ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Ekkefettilkom dan huwa smih ġifieri sanna seduta ta' mistoqsijiet u tweġibiet miftuħa għal membri kollha intom tistgħu taħdmu bil-proċedura catch the eye ġifieri jekk s-sassu mistoqsija kemm tindikaw li s-sassu mistoqsija jkollkom it-tweġiba Sur Taylor kont minn tal-ewwel. Grazzi ħafna Sinjor President u grazzi ħafna l-żewġ kellima tal-kontribuzzjoni interessanti ħafna li tajtuna nixtieq insaqsim sosja l-Sur Carlson. Fil-kas li jkun hemm hard Brexit u illi regoli ta' WTO li applikaw għal-prodotti tal-ħalib japplikaw. Dar xeffet ħajkollu fuq is-27 pajjiż liħor tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk fl-Irlanda li jużaw ir-Renju Unit bħala rotta ta' transitu għal prodotti li jesportaw. U apparti minn hekk hemm xi pjanijiet li jistgħu jgħinuna fil-każ li jkun hemm veru hard Brexit. Grazzi ħafna. Ejja nisimgħu żewġ mistoqsijiet jew tlieta Umbat nisimu tweġibiet, il-Sinjura Vjeda, grazzi ħafna u grazzi ħafna l żewġ kellima. Għandi numru ta' mistoqsijiet, eh, kiku tuni l-għala, jien kiku dumġra ta' sijan saqsi mistoqsijiet, imma ħan niprofa nilimita ruħi, mħabba naf li m'għandniex ħafna ħin. Mela, fram il-prodotti ġejjin fir-Renju Unit u xi ftit joħorġu Inti u rejt ritratt ta' tarbija fl-slajd. Il- ħalib ta' trabi jett ikun prodott fir-Renju Unitu jew aħna dependenti mill-importazzjoni tiegħu fir-Renju Unitu. Jekk hemm il-produzzjoni tiegħu dawn qegħdin jesportaw lill-Unjoni Ewropea wkoll, allura ħajkun hemm xi tip ta' effett f'dan il-kuntest fuq dan il-prodott u l-prodotti tal-ħalib hemm bżonn li jaslu fil-ħin. Jekk ikun hemm xi hold-ups fil-frontieri, ħajkun hemm biżejjed rakkijiet, li jgħinuna nitrasportaw il-prodotti minn dawk li jeħlu Dover jew Calais Jina sepp il-protezzjoni tal-konsumatur huwa xi ħaġa importanti ħafna u inna naħdmu fuq hekk fir-Renju Unit jiena nixtieq nkunna naf inti ta' garanzijiet tista' anke meta nkun qed diskutu mal-gvern fuq it-tikketjar għall-konsumaturi il-protezzjoni li s-sanna tal-konsumatur x'tib ta' pjanijiet għandkom għall-infurzar jekk aħna maħniex ħanibqgħu parti mis-sistema Ewropea u jekk aħna ħanoħorġu mill-Unjoni Ewropea bidbatija. Kemm ħandumu biex ikollna dawn il-korpi regolatorji li ikunu stabiliti? Grazzi ħafna Ivandi mistoqsijiet simili. Ir-Renju Unit għandha waħda mill-ikbar popolazzjonijiet fl-Ewropa u wara l-Brexit jista' jkun li is-settur tal-ikel jista' jkun iktar imħallat, jkun hemm bosta rotot differenti. U nista' nimmaġna fejn scenarju fejn ħafna nisonja jkunu jistow jixtru prodotti li jkunu prodotti fir-Renju Unit li ma ta' kwalità tajba ħafna u prodotti għabbażi ta' standard zoljin u dawk li għandhom pagi baxxi huma ifqar bil forsi iridu jixtru prodotti orħos li huma prodotti barra mill-Unjoni Ewropea jista' jkun li jkun hemm importazzjoni ta' ħafna prodotti tal-ikel irħas ħafna f'ambjent ta' kummerċ ħieles konservativi qalu illi aħna nkunu nistgħu nixtru prodotti tal-ikel ħafna irħas. Iżda aħna nafu li prodotti tal-ikel ħafna irħas mhux dejjem ikunu prodotti bir-rispett tal-drittijiet tal-annimali mhux dejjem ikollu livell jew valur nutrittiv għoli ħafna olju tajjeb għas-saħħa. U bat ikonna problemi ta' mart, etc. Issa, biex ikonna idea ħalli naraw jekk dan u ix-xenarju, l-aħjar tip ta' xenarju. Aħna jista' jkun illi ħajkun hemm min ma jkollux għażlu oħra li jażel u jixtri dawn il-prodotti rħas ħafna tal-ikel. X'taħseb li ħajkunu l-effetti? U taqbel li dan huwa xenarju li ħajkun il-konsegwenza ta' dan kollu, min jixtieq li jitkellem mill-kellima biex iwieġbu l-mistoqsijiet. Iva, nixtieq nipprova nwieġeb il-mistoqsijiet l-ewwel mistoqsijiet fil-każ ta' hard Brexit Kif għettilkom l-lum, il renjuniet għandu ċertu nuqqasijiet anka fuq il-produzzjoni tal-ħalib, mill-irtitet tal-ħalib kif ukoll fil-katina tal-provista ta' madwar 20% ġifiri il renju Unit huwa dipendenti ħafna mill-importazzjoni ta' bosta prodotti differenti tal-ħalib. Naturalment ir-relazzjoni mal- Eh, Repubblika tal-Irlanda hija importanti ħafna biex ikun hemm il-prodotti li hemm bżonn li jidħlu fir-Renju Unit iżda anke prodotti oħrajn mill-Ewropa. Jiena nista' ngħid li fir-Renju Unit aħna tlabna nistgħu nitolbu l bdiewa agrikoli li jipproduċu l-ħalib biex jipproduċu iktar ħalib. Din tista' issolvi il-problema temporanjament iżda l-kapaċità ta' produzzjoni palissa ma tiżistix, ġifieri rridu naħdmu iktar fuqha. Walek din nejdu li mill-perspettivi tal-konsumatur għandumu ftit biex il-kapacità tal-protezzjoni tkun stabilita Ġifiri aħna din nikkonsidraw numru ta' xenari differenti żgur li l-kollegi tagħna minna tal-industrija jekk ukoll din jagħmlu. Iżda huwa diffiċli ħafna illi nagħmlu xi bidliet kbar minħabba l-inċertezzi kollha li għandna bħalissa. Ma nasibx li ħajkun hemm xi kumpanija li ħad investi b'mod massiv fir-Renju Unit minħabba li ma jafux eżattament x'tib ta' xkil ħajkun hemm għall kummerċ li bess jagħmlu u kien hemm ukoll mistoqsija fuq ħalib ta' trabi u l-ikel ta' trabi. Fl-industrija tagħna ħafna mill-prodotti ta' eh, ħalib ta' trabi. Aħna din naraw li da mhux tikun prodott fir-Renju Unit ħafna minnu tikun ikun importat lejn ir-Renju Unit. Naħseb illi fuq din l-aħħar mistoqsija Nixtri nitkellem dwar wkoll il-mistoqsija, issa li għandi l-opportunità li nitkellem, għan nitkellem u nwieġiba, aħna qegħdin naraw l kozmaturi u eh, il-ħadima din jippruvaw tejbu l-standards. Jiena fir-rinjiniet qed nara li ħafna bejja tal-imnut Għedin jipruvaw jiprovdu prodotti li kullħat jista jixtrihom situazzjoni fejn il-prodotti tal-ħalib jistgħu jkunu nieqsa. U għana għana dan ix-xenarju fejn il-prodotti tal-ikel irħas qegħdin jitlu fis-suq u għalhekk aħna qegħdin ngħidu wkoll li hija xi ħaġa kritika importanti ħafna li l-standards tal-ikel u tas-sigurtà għandhom jirrispettaw ċertu standards minimi. ġifiri dawn rridu jkunu dejjem irrispettati fil-produzzjoni tal-prodotti tal-ikel. Iva, grazzi, jekk permettu li nwieġeb għal dawn l-aħħar żewġ mistoqsijiet li kienu ma l standards u kwistjonijiet ta' protezzjoni tal-konsumatur dwar il-garanziji li tawna l-gvernijiet fuq tip ta' protezzjoni jiena naħseb illi fuq il livell ġenerali il-gvern qiegħed jgħid illi mandux l-intenzjoni li jiddajef protezzjoni tal-konsumaturi iżda jixtieq li nirrispettaw ċertu standards. Kien hemm diskussjoni wkoll dettalata dwar dan xi fisser fil-prattika għalhekk aħna xtaqna li nisqu fuq il-fatt li huwa importanti ħafna illi id-drittijiet tal-konsumaturi kunnu jingħataw priorita kif qed jiena l-abbozz tal irtirrar tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea għandu l-intenzjoni illi M'għandux l-intenzjoni li kopja liġijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, iżda fuq l-evalwazzjoni tar-riskju dan dawn huwa kollha affarijiet li jiddependu ħafna fuq eh, Ir-relazzjoni li għanna mal-Unjoni Ewropea nafu li bdejna nikkonsidraw ċertu affarijiet iżda m'hemmx pjanijiet jew deċiżjonijiet li ttieħdu fuq dan. U rridu naraw jekk għandniex nikkoperaw ukoll mal-efsa jina naħseb li dawn huma affarijiet li għanna nsolvu mill-iktar fis possibli ħalli naraw kif għanna nikkoperaw ukoll. Fuq ix-xenarju tal-standards naħseb illi dan huwa impatt li aħna rridu nqisu illi ma jsirx huwa ċar li hemm ħafna ehm, forom eh, osma politiċi li jiżviluppaw iktar U qed naraw li it-ħassib tal-konsumatur fuq hekk jgħat jiżdied iżda ċertu affarijiet illi rridu nqisuhom bħala minimu legali li mhumiex marbutin. Madankollu din nitkellmu fuq livell ta' kwalità, li nkunu nafu illi l-konsumaturi ikun jafu x'qegħdin jixtru u li dan ikun dejjem skont ċertu standards. Aħna naħsbu illi anka jekk il-prezzijiet ħa jisir xi ħaġa ta' tħassib, din xi ħaġa li l-gvern irrid dejjem joqgħod attenta għalija u s-supermarkets ukoll naħseb li jistgħu jitolbu għal ċertu standards. Iżda aħna rridu niskuraw li dawn ikunu rispettati anka fil-Renju Unit. Issa jekk hemm ħafna illi nies ma jistgħux ħalsu għal ċertu prodotti minħabba li qegħdin jolew, dejjem il-konsumaturi Eh, ifitxu li jixtru l rħas prodotti manka billi jixtru għan per eżempju mis-supermarket fej kun hemm ċertu offerti illi huma jippretendu li fis-supermarkets almenu dom l-prodotti kienu prodotti bir-rispett tal-standards minimi. Issa jekk ehm, ħajkun hemm ukoll ċertu problemi ta' tipi naturalment eh, dejjem rridu naraw li jkun hemm il-kontroll li hemm bżonn anke fil ħwienet ta' supermarkets. Grazzi ħafna, Sinjura Girling. Iva, xtaqt illi inkomlu ma dak li jett inti, Peter, inti tkellem bitċar ħafna fuq il-kustjonijiet u l-konsegwenzi għal 27 pajjiż illi jibqa fl-Unjoni Ewropea. U jiena nixtieq u huma konxi minn distorzjoni ta' hard Brexit u mill-konsegwenzi Jiena naħseb li dan marbut ma' l-oversupply u deflation fli eu 27, speċjalment fl-Irlanda, jiena nixtieq nkun naf eżattament x'tib ta' xogħol aħna nkunu nistgħu nagħmlu fuq eh, lotja ta' għajnijiet għal-bdiwa u anka għandi problema wkoll bil-kwistjoni tal-frontiera mal-Irlanda jiena naħseb li issa rridu nżommu dan kollu f'ċertu perspettiva u kont qed naħseb illi l-industrija u l-politiċi din jgħidu li aħna rridu nsibu soluzzjoni. Jiena naħseb illi hemm bżonn li tinstab din is-soluzzjoni ma nafx hekk għandkom xi suġġerimenti fuq din it-tip ta' soluzzjoni. Jekk ma tkomx iktar mistoqsijiet, nixtieq nerġa' nistieden lil mistednin tagħna biex jiġbu mistoqsijiet Iva, nsejt nsaqs il-mistoqsija ta' xħajġri f'Kalej, f'Kalej. Jiena nista' ngħid illi kien hemm xi iktar minn 6000 container li sejjer lejn b'direzzjoni lejn ir-Renju Unit aħna għandna ħafna kontrolli tal-konsumaturi għalli ma jkunx hemm trakkijiet li jeħlu fuq il-frontiera. dan jistgħu jżidu l-ispejjeż u naħseb li din hija kwistjoni illi aħna rridu nqisu u rridu noħorġu wkoll bċertu suġġerimenti u naħdmu ma' pajjiżi terzi. Dwar il-mistoqsija ta' kif aħna nistaw naħdmu u kif ħandrizzaw il-kwistjoni ta' xenarju ta' hard Brexit jekk ikun nejpun sabab biljun kilo ta' ħalib li ma jitħolx fir-Renju dan huwa sitwazzjoni estrema naturalment fejn il ħajkun hemm it-twaqqif ta' kull importazzjoni tal-prodotti tal-ħalib. Nasbu li din mhix xi ħaġa daqshekk probabbli iżda aħna qegħdin immaġinaw li allura mbagħad dawn il-prodotti tal-ħalib għandhom ikunu esportati l-iswieq oħrajn u aħna qegħdin niddiskutu ma' ħafna istituzzjonijiet u ma' korpi tal-gvernijiet ħalli naraw kif nistgħu namlu dan ix-xogħol ukoll u x'jista' jkun l-effett. Jiena nixtieq ngħid ukoll li aħna assorbejna il-konsekwenzi tal-embargu tar-Russja u anka issa li qed nara xġara mill-perspettiva tal-Renju Unit, jina naħseb illi dan l-antana mhuwiex illi bidlu il-produzzjoni iżda li nadattaw. Il-kwistjoni tal-Irlanda hija pjuttost komplessa m'għandix tweġiba għal din il-mistoqsija. Mem lebda dubju li r-Renju Unitu għad-dependenti ħafna fuq l-importazzjoni ta' bosta prodotti tal-ħalib u naħseb li soluzzjoni trid tinstab. Iżda jiena m'għandix suġġeriment partikolari ta' soluzzjonijiet li nistgħu nistabilixxu f'dan il-każ. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq iżid ma' dawn il-mistoqsijiet jekk le nista' nirringrazzja l-kellima u nishtiq il-nistedinkom sabiex tibqaw għawek maħna għal-matul il-bqija ta' smieħ sanaddu għal-punt li jmiss ġifiri il-politika ambientali nistieden l-professura Charlotte Burns, University of Sheffield, sabiex tagħmel il-prezentazzjoni. Grazzi ħafna, grazzi tal-isim tu Jiena um, parti minn network li smu Brexit u ambjent um, din grupp ta' universitarji fl-Unjoni Ewropea li aħna interessati fuq l-effetti tal-Brexit u kif tolqot il-politika ambjentali. Aħna bħalissa il-fondi tagħna huwa eh, l-Kunsill eh, tal-Riċerka f'Ewropa li tinbidel finanzjana ċifiri, jekk jiena tamlu li xi mistoqsijiet ma kux nista' weġibkom qiegħda fi grupp ta' nisu forsi jkunu jistgħu jgħinuna. Illum xtaqt nitkellem dwar għaliex twaqfet il-politika ambientali IEE e e, ta' l-Unjoni Ewropea u nejdu għaliex huwa importanti li l-politika ambientali tkun importanti, titħol pala punt importanti fid-negozjati tal-Brexit. Mela, i l-ewwel environmental, ġifiri, qed meta ngħidu fuq politika ambientali biex nimx navvanzaw u ovvju li peress li t nġisimur kullimkien għalek kullħat rriti ikollu interess fil-punt il-Ren Unit kien dejjem eh, nidġes kellu reputazzjoni li fis-sebajnijiet problemi tal-kwalità tal-arja ħabba il-faham u l-irjiħat li kien jieħu tħaħel ma' kullimkien kien ankisa Norveġja. Ovvjament, l-emissjoniet ta' sulfur dioxide fil-Kanada u eh, l-impjanti tal-Istati Uniti li jaslu sa, sa l-Europa. Issa fuq il- fuq id-dranaċ u kol eżempji ta' dan. Issa kif nistaw nikkoparaw fuq livell transkonfinali? qed naraw kif il-komunità tal-NGOs verament huma mħasba dwar implikazzjoni tal-Brexit. U peress li nafu li aħna ma tantx għandna reputazzjoni kbira f'pajjiżi u mill-sebajnijiet kien hemm ħafna avvanti peress li konna parti mill-Unjoni għalhekk deċiżjonijiet fi Brussell u Strasberg għandhom eh, konsekwenzi pożittivi fuq ir-Renju Unit U din hija importanti li deċiżjonijiet li eh, nieħdu fil-Renjunit ma jridx ikullhom effetti negattivi fuq fil-pija tal-Ewropa. Ġifieri jridu jkunu tal-istess livell dan deċiżjonijiet fil jisiru fil-Unjoni Ewropea. Issa, it-tieni i fl i e e, l-expertise. Aħna nafu li kem, nirrealizzaw kem nafu ftit dwar l-impatt fuq l-ambjent ta' l-aġir tagħna, għalhekk huwa importanti li għandna riżorsi tagħna informazzjoni nibluhom bejn xulxin biex nitalmu minn xulxin, naraw esperjenzi qegħdin. Mela, eh, eżempju ta' dan huwa eh, l-ismajna bieda l-axar fil ġermania xie insetti li il-popolazzjoni tagħhom nizlet ħafna U rridu naraw għaliex imma biex nifmu dan rritu nafu xinu l-aġir fil- fil l-oħra tal-madwar il ġermania Jekk b'din dan l-expertise biss aħna nistgħu naslu biex nifmu u l-Unjoni Ewropea għanda il-pjattaforma biex dan eh, dawn l-esperjenzi jaddu minn pajjiż għal ieħor li konna aċċessa l-Aġenzija Ambjentali tal-Ewropa biex, biex permezz tagħha wkoll issir kollaborazzjoni. It-tielet i l-ekonomija. Ovvjament, il-motur fil-politika ambientali fil-bidu kien eh, dan, din il-pressjoni ekonomika il-Kumitat tal-Ambjent fil-Parlament Ewropew fil-bidu tal-OLP fil-proċedura rajna li kienem ħafna regolamenti li ġew adottati skont il-suq uniku ta' dispożizzjoni ta' trattat kienem ħafna raġunijiet ekonomiċi li l-Renju Unit kellu eh, mizom l-istess normi biex ekrit jikollu relazzjonijiet kommerċjali magħha. Imma, peress li palissa l-standards huma l-istess, il-regolamenti huma l-istess u liġijiet ukoll, jiġifieri fuq medda qasira ta' żmien affarijiet għandhom jibqgħu l-istess, imma fuq eh, żmien it-twal jista' jkun hemm xi tibdil. Ġifiri, l aki komuniter għandu jkun eh, verament dak li niddeċidu fuqu il-Green Line. Anki dawk ir-regoli ġew dottati minn skont it-trattat, jiġifieri mhux biss eh, dawk tal-suq uniku, xort għandhom implikazzjoni tal-kompetittività il-protezzjoni tal-ambjent, ovvjament, meta kollok pajjiż li eh, ma jirrifjuta li jibni, eh, dejjem se jikollu zvantaċ ekonomiku wieħed irid iqis l-affarijiet mhux biss mill eh, ekonomiku imma wkoll mill ekosistemiku. Mela, daw kienu tlet iż li rrit nitkellem dwarhom, batem hemm xi żewġ punti oħra li ta' min isemmihom. Punt il-punt legali. Et em, nafu li l-liġi Ewropea għandha normi ola ġifir dejjem fil-liġi ambientali internazzjonali, imma argument li nisimaw fil-Renju Unit hija li l-liġi internazzjonali ambientali um, tati iktar wiesa għal-Renju Unit. Jek ikun hemm dan il-fallback wara l-Brexit, imma um, liġi internazzjonali ħafna drabi mhux dejjem tkun infurzata u m'għandix eh, normi daqshekk qawwija daqs dik tal-Unjoni Ewropea liġijiet Issa punt dwar it-tibdil tal-klima x'jidhirli li r-Renju Unit fuq dan dejjem kien ta' qudiemnet imma riskjaw qegħdin. Mela, il-Kummissjoni tkellmet fuq l-emissions trading scheme din li TS, imma kif il-Renju Unit se jilħaq il-miri tagħha biex tneħħi anti biex naqqas il-GHGs jekk biex membru tal ma tibqax membru tal-ITS. Ovvjament il-prezzijiet u swieq eh, tal-futur eh, dawn eh, ovvjament minn seħu deċizjoniet fil renju Unit huwa inkwetat, imma anki fl-Ewropa min jħu deċiżjonijiet irid ikun ukoll inkwetat fuq dawn il-punti mħabba il-fatt li għanna dawn il-normi Issa, l ekspertiz diplomatika, peress li fuq il-klima r Unit kien u dimnet, <laughs> fin-negozjati u diplomazija dejjem induru lejn ir-Renju Unit. L-imsieħba Ewropej ħallu ħafna fidej ir-Renju Unit. U tajjeb għalek li kooperazzjoni tkompli u l-ekspertiż diplomatika l-kooperazzjoni fuq il livell tal-Unjoni għanda tkompli L-aħħar punt, eh, mit-tielet punt anzi huwa il-bilanċ tal-politika fil-Kunsill fuq il-politika komuni agrikola u r-Renju Unit fil-Kunsil dejjem kien ambizzjuż ir-Renju Unit. Imma meta ma jkunx hemm ir-Renju Unit li l-Parlament eh, se jitlef imsieħeb qawwi fil-Kunsill. Ġifiri eh, se jkun hemm iktar klim xettiċi meta ma jkunx hemm ir-Renju Unit fil-Kunsill. L-aħħar punt fuq eh, l-devoluzzjoni, għax Patrick se jkellimna iktar fil-dettal jena fil-qosor, jena fil- eh, dejjem nisma' fir-Renju Unit fuq il-laqat huwa li fil-proċess tal-Brexit se ninsow lill-ambjent jiena ili nistudja il- nikteb u nirriċerka dan is-suġġett ħajti kollha u kont assistenta hawnhekk jiena meta kont qed nibda l-istudji tiegħi anzi meta qabel għamilt il-PhD. L-aġenda ambjentali hemm bżonn tavvanza u l brexit se jkollu l konsekwenzi ħżiena għalhekk jiena nagħmel appell sabiex l-ambjent minn priorità ma, ja, ma jisfax fi xej fuq il-proċedura ta' negozjati tal-Brexit. Grazzi ħafna. Issa imis lil Sur Kersman. Nisimaw minn għandu. Iva. Grazzi ħafna, grazzi tal-invit li biex nitkellmu l-lum, l-lum għet nitkellem il-link ta' Northern Ireland, ġifiri entita li għedemmek għall-NGOs dwar l-ambjent fil-Irlanda ta' fuq u anki għal-pilastru tal-Irlanda ta' fuq. Jien se nifoka fuq l-impatt tal-Brexit fuq l-ambjent tal-Irlanda kollu u nesprimi it tħassib tagħna dwar l-impatt negattiv fuq l-ambjent jekk ikun fil-każ tal-hard Brexit. L-Unjoni Ewropea għal ħafna żmien ilha ġifieri tgħid x'għandha tkun l-aġenda ambjentali anki ġifri fuq żewġ naħat tal-frontiera f'pajjiżi kienet il-co-garantor li kienet tiggarantixxi ukoll Eh, li kunem il-ftejn politiku il-kooperazzjoni cross-border bejn iż-żewġ frontiera f'pajjiżna dejjem ipproteġiet il-patrimonju komuni tagħna. U għalhekk aħna r-rekonoxximent per tal ta' Ottubru nilqawa dali ħadan il-Parlament ġifiri mħabba fil-ftejim tal-irtirar. Fuq dan u koll l-appoġġ politiku li nenfasizzaw l-importanza ta' kooperazzjoni ambientali għal futur ta' relazzjonijiet bej l-Irlanda ta' fuq u tal-tisfel, meta qed nitkellmu wkoll fuq environmental dumping. Jiena naf li intom eh, rċevejtu u rajtu il-briefing tiegħi fej insemmi it-ħassib tagħna fej poġġejna rekomandazzjonijiet speċjalment għanna numru ta' rekomandazzjonijiet sabiex eh, il-hard border ma tkunx eh, ma, ma, ma noħolqwiex fl-Irlanda. Mela, il-proċess tal-artiklu 50 l ewwel net għandu jindirizza u jirkonoxxi il-kooperazzjoni cross-border ambientali skont l-agreement tal-Good Friday. Iġifieri skont il-qafas komuni tal-liġi, l-liġijiet u anke tal-fondi fl-Europa. Il-Repubblika Irlandiża u l-Irlanda ta' fuq ovvjament bejnietom jużaw, mux għandhom bis problemi ambientali, ma jużaw l-arja ta' kolla, l-ilma u kol. Għet nitkelmu fuq entita ġeografika wahda. Il-fat li kunem kooperazzjoni cross-border u naraw li ma jkunx hemm eh, kompetizzjoni mhux ġusta wara l-Brexit se jirrikjedi li ikun hemm regoli verament stretti fuq kull suġġett kopert mill glaki tal-Unjoni Ewropea. U koll aħna nemnu li mekkanizmi jridu jitlu fis-seħ sabiex jiggarantixxu u koll eh, livell ekvivalenti ta' protezzjoni għal dan kollu ġifiri u kol minn barra l-aki eh, tal-Unjoni. U peress li qed naraw ir-rwol intant importanti tal-istituzzjonijiet li għal dak li huwa konformità għal compliance għaċ-ċittadini eh, u għaqdiet ta' soċjetà eh, ċivili dawn il-mekkanizmi jridu jkunu tajbin fuq żewġ naħat tal-frontiera. Grazzi ħafna tal-li għattu tisimawni u nistenna bil-ħerqa il-mistoqsijiet ta'kom. Grazzi ħafna. Issa immorru għal sessjoni tal-mistoqsijiet u tweġibiet fuq is-suġġett. Is-Sinjura Childers. Mm was a very interesting meeting and uh, I would like to ask Mr. Casement. I, uh, um... Sur Casement, għandi mistoqsija għalieħ. Xieħseb li u għet jista jagħmel biex nevitaw situazzjoni in inkwantu l-Irlanda ta' fuq u ta' isfel wara l-Brexit ġifiri dejjem fuq l-ambjent hemm xi affarijiet strutturali li rridu jinħolqu xi qed ġodda xi sjonijiet ġodda li jkunu jistaw jaħdmu naf li fil-Irlanda ta' fuq speċjalment hemm xi jsir naf li jista' jsiru daw l-affarijiet. Is-Senjura McGuinness. Grazzi ħafna, President, u nirringrazzja kom għal ċans li tajtna biex nipoġġi l-mistoqsija naħseb diffiċli dan li ġej, imma tajjeb li nidħlu ktar fid-dettal fl-ewwel punt għax inti semmejt il-ftejm tal-Good Friday. U jina dal-waqt immur laqa tal-afko fejsen niddiskutu tlet rapporti fuq il-Brexit u l-diffikultajiet tal-Irlanda għalhekk mill-puntu di vista ambjentali forsi wieħed jista' jidħol fiktar fid-dettal ngħidu għaliex il-ftehim tal-Good Friday u il-kooperazzjoni cross-border imorru jitfit. Eh, u dawk li jinteressom l-ambjent veru dan il-punt mhux prioritarju ma forsi wara dan ismiħ se imma irridu nkunu fux għet jgħidu n-nies jekk il-Brexit um, joħodna fitri li għedin nibżaw li sejjieħu. U xtaħsbu li huma soluzzjoni intom meta tisimaw il negozjati u l-istadju li qegħdin fih intom tistaw tuna idejat vizjoni li għandkom intom grazzi. Mr. Uh, Taylor. sur Taylor. Grazzi ħafna. President, ringrazzja il-kellima. Il-plenarja ta' Strasberg xaridi għal sen votaw fuq rezoluzzjoni dwar il-Brexit ġifiri. Nej naraw jew ma jkunx hemm progress fuq negozjati tal-artiklu 50 ma jkunux biżejjed biex li jippermettu il-negozjati dwar il-kumeċ jew inkella nistaw nibdow il-linji gwida fil-negozjati. Issa, jif fil-situazzjoni tal-axħar. Nishtiq insaqsi l-esperti jekk kif nistaw naraw li jiġi protett l-ambjent meta nitkellmu fuq tniġġis cross-border dwar il-habitat tal-arja u tal-ilma. U jekk nżommu il normi ta' bħalissa taħsbux li din tkun alternativa vinkolanti f'kull tip ta' arranġament eh, kummerċjali tal-futur u kif nistgħu niżguraw li il-kummerċ tal-Unjoni ma jsofrix finanzjarjament imħabba normi li jinżlu tar-Renju Unit. U kif nistgħu naraw li jkun hemm il-rispett, il-konformità, il rispett il il rispett il konformità jekk ġurisdizzjoni tal-Ewropa ma tkunx biżejjed. Issa, min jixtieq jibda bit-tweġibiet? Thank you for the questions. Um, I just uh, starting with um, structural creations, new organizations. Uh, clearly Dwar organizzazzjoni ġodda, ovvjament, aħna nemnu li għandu jkunem struttura ġdida fiħdan l-Irlanda ta' fuq sabiex nassiguraw konformita mal-gvern, aħna għanna sistema ħafna iżjed dajfa fl-Irlanda ta' fuq, ħafna iżjed dajfa mill-komplement tar Renju Unit u din hija opportunità tajba ħafna sabiex natwaw dan. Din l-opportunità ovvjament trid titwetta u forsi għanna xi tħassib dwar kif tista' tiġi indirizzata għaliex ma tantx għandna rekord tajjeb fuq dik li hija l-gvernanza ambjentali Dwar entitajiet transkonfernali u transkonfinali u strutturi ma tantx nista' nikkummenta fuq dan, imma aħna diġà għandna entitajiet transkonfinali inkluż il-lock agencies u il-ġejjeni ta' din l-aġenzija għada inċertezza għanda għada ċerta wara l-Brexit. Ġidu naraw, xtib taftajm ikun hemm Manka f'dak il-każ m'hemmx ċertezza. U aħna nħossu li l-kwistjoni mhix qed tingħata l-importanza li jisħoqilha. U parti mill-problema qiegħda fil-fatt li hemm ċertu frontieri ehm, bċertu disgwit fuqhom bejn ir-Renju Unit u l-Irlanda u għadhom ma ġew solvuti U jina naħseb li apparti tħassib ambientali kif ukoll il-fatt li hemm dawn iż-żona, żoni ambientali importanti li jinsabu flimbu bħalissa, jekk ma jkunx hemm il m'għandhomx il-protezzjoni ġbiem ħafna żvilupp li għaddej mingħajr eh, ħarsien ambientali, ambjentali, għalhekk aħna jiena naħseb li tnej li aħna rridu nindirizzaw strutturi ġodda fiħdan l-Irlanda ta' fuq imma rridu nassiguraw ukoll li strutturi eżistenti ikomplu jkunu jistaw jifunzjonaw kif suppost fil-ġejjeni. Issa dwar il-ftejm tal-ġemal kbir għal Good Friday Agreement jena naħseb li sissa l-ambjent ma kienx xie enfasi ewlenija ta' dan il-ftejm, aħna il-kol ħsibna dwar l-aspetti politiċi u anka l-aspetti soċjali u ta' komunità. Imma u interessanti li f'din l-aħħar dawn l-aħħar ftit snin il-kooperazzjoni ambientali saret ukoll fattur ewlieni u hemm ħafna proġetti li mixin il qoddim L-aktar ħabba lajnuna minnaħa tal-Unjoni Ewropea f'dak li huma il-mekkanizmi finanzjarji li saru disponibbli. Kif ukoll permezz tal-proċess eh, tal-paċi, il-flus ġifiri li ġejjin minħabba dawn il-programmi eh, speċjali Ewropej, kif ukoll programmi bħal Life u anka Interreg li żviluppa numru ta' eh, firxiet ambientali. U dawn l-opportunitajiet ta' finanzi ħajitneħħew jew inkella jitnaqsu wara l-Brexit. U dan affettwa bil-fors il-kooperazzjoni ambientali u it-titjib li jista' jkollna fl-ambjentana kemm fit-tramuntana kif ukoll fin-nofsinhar. Imma jina naqbel ma' Sinjura McGuinness li l-ambjent ma kienx eh, xi punt ta' priorità fuq l-aġenda U din kienet waħda mir raġunijiet għal fej konna kaniti li niġu għawek sabiex niprofaw nqajmu dan il-punt u nqajmu ċertu kuxenza fuq din il-kwistjoni għax din hija kwistjoni importanti l-ambjent jaffettwana il-koll jaffettwa l kulħadd jaffettwa eh, l-ilma nadif, l-arja nadifa u kritiku li aħna napprezzaw dan l-aspett. Issa dwar soluzzjonijiet u perspettivi, jiddispiċin najt li il-koll edin imbatu biex niprofaw nsibu soluzzjoni. Kwistjoni tal-frontiera qed toħloq problema kbira ħafna kważi bla soluzzjoni. Kif nistaw nġibu flimkien l-aspirazzjonijiet għal soft border biex najdu hekk mal-idea li r-Renju Unit qed jitlaq mill-Unjoni Ewropea, qed jitlaq mill-Unjoni tad-dwana minn zona ekonomika Ewropea memx dubju li dan ħajoħloq problema reali, problema li verament diffiċli insibu soluzzjoni għalija. U jina naħseb li riżultat ta' dan huwa li aħna mixin fid-direzzjoni ta' xi forma ta' frontiera ibsa b'xi mod jew ieħor. U dan jider li il-frontiera tkun propju fuq il-gżira tal-Irlanda u din ħajkolla konsegwenzi kbar u ċertament l-ambjent ħajġi eh, ħajkollu impatt negattiv fuq u jekk ikun hemm din it-tip ta' frontiera eh, frontiera reali, frontiera fil-post. Grazzi, mela ħan indirizza l-mistoqsija tas Sur Taylor. Fuq x'tip ta' mudell jista' jkun hemm U naħseb it-tweġiba tiegħi hija li hemm differenza bej dak li huwa effiċenti fuq livell amministrattiv u forsi aħjar minn perspettiva ambientali u dak li fil-fatt huwa possibbli għalhekk mill-perspettiva tiegħi jekk inħares leja minn perspettiva ta' effiċenza amministrattiva u preferenza ambientali, il-fatt li l-Unjoni Ewropea jkollha timplementa la kija komunitar fuq livell ambientali biex timxi qudiem hija xi ħaġa tajba imma din mhix probabbli għaliex ir-Renju Unit ma jridx jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-CJEU. Dan ifisser li ħajkonna nħu xi forma ta' ftehim ieħor dwar il-rikonoxximent reċiproku tal-standards jew inkella ekwivalenti regolatorji, ġifiri l bżonn xi forma ta' entità oħra li tippermetti l-Unjoni Ewropea ta sigura li l-Unjoni Ewropea li renju Unit qed iżomm mal-ftehimiet li jkunu intlaħqu mal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena qed nassumi li dan ħajseħ jekk in-negozjati jibqgħu mixin f'din id-direzzjoni. Jekk jibxu u dimax isna neħlu bħalissa. Hija xtaqt nżid punt hawnhekk. Wieħed mill-punti fil-mistoqsija ta' Sinjora Taylor kella xtaqsam mal-ftejn vinkolanti eh, kummerċali. E, aħna konxi tal-fat li direttivi ambientali, specialment eh, dik tal-abitati, tal-lasafar, partijiet mill-direttiva eh, AFAS kif ukoll id-direttiva fuq l-evalwazzjoni tal-impatt, dawn ma japplikawx mal-ftejim li l-Unjoni Ewropea għandha pereżempju man Norveġa, jiġifieri aħna mħasbin li jistgħu jiddajfu fir-Renju Unit fil-ġejjini, jew inkella jitneħew daw xorta waħda jaffettwaw il-kummerċ mal-Unjoni Ewropea. U aħna ċertament nixtiequ li naraw li dawn jibqaw bħala parti minn kwalunkwe, jibqaw vinkolanti ġviri fi kwalunkwe tip ta' ftejn kummerċjali li jista' ikunem hemm bejn Renju Unit u l-Unjoni Ewropea fil-ġejjini. Grazzi għaw mistoqsijiet oħra. Is-Sinjora Bjede. Grazzi ħafna intom l-qattu eh, xiftit mill-punti, punt li kont ħanqajem jien fuq il-mekkanizmi tal-infurzar u l-komment tijak aktar kmini professur fuq l-infurzar eh, muġa sektajjeb tajjeb tal-liġi internazzjonali u ovvjament jek aħna ħanitilqu il-ħabba tagħna qalet li hija neutra imma jimminix jien għadni qed niġilet kontra l-Brexit. Għalhekk forsi nkunu nistgħu waqfuh imma jekk jekk nitilqu aħna nispiċaw bħala pajjiż terz. Sakemm ma jkunx hemm xi ftehim ieħor negozjat u fid-dawl ta' negozjati, l-ammont ta' negozjati u ftehimiet li jridu jsiru l-ambjent dejjem jispiċċa jaqalura, ma, ma jitoħx biżejt importanza u dinja xi ħaġa li kien hawn min f'dan il-Parlament qal li aħna verament hemm bżonn li nkunu qassa biex naraw li ma jitlifx l-importanza tiegħu. Għax dan din mhix triq f'direzzjoni waħda fuq x'nistgħu nagħmlu aħna fir-Renju Unit fuq l-infurzar jekk ma jkunx hemm ECJ huwa wkoll dwar l-Unjoni Ewropea x'tista' tkun qed tagħmel biex tieħu azzjoni kontra r-Renju Unit għal ċertu ksur, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam ma' sfidi transkonfinali bħal speċi migratorji, eh, il-tniġis tal-ilma, it-traffikar eh, tal-ispeċi tal slavaċ. Din hija xi ħaġa li għaddejja bħalissa kif ukoll kif l-Unjoni Ewropea tista' tkun qiegħda tinforza il-Gvern tar-Renju Unit u l-konformità mal liġi internazzjonali, ġifieri dan mhux proċess f'direzzjoni waħda, għalhekk jiena nixtieq nkun naf forsi tistgħu tespandu ftit tagħtuna narżiet informazzjoni fuq dan. Grazzi ħafna Sassur Dans. Grazzi, Signor President, biex nagħti ftit informazzjoni. Afko, ġviri l-Komitat eh, fuq l-affarijiet barranin, eh, smieħ fuq l-Irlanda propju fl-erba u nofs. Jekk tkunu ħriġtu minn hawnhekk f'dak il-punt tistaw tattendu l-smieħ liħor. Mela, smajna ħafna, Eh, presunzjonijiet dwar flima direzzjoni mixin il-negozjati u jina u koll għand il bizat, kemm huwa importanti li nenfasizzaw l-impatt ta' nuqqas ta' ftejim muqbil u dan xifisser għall-ambjent u x'inhu l-argument kontra dak li qed jintqal. Għana tkellimna dwar l-impatt fuq il-ftejim tal-ġemal kbira U jina kontent li il-Kumitat tal-Affarijiet Barani ħajkun qed jiddiskuti dan fl-erba u nofs imma nixtieq li jkollna iżjed diskussjonijiet fuq dan lura f'pajjiżna fir-Renju Unit għax li mhux qed tingħata l-attenzjoni x'tħollha. Għamiltu argument tajjeb ħafna dwar il-gżira tal-Irlanda li xi tiġi trattata bħala eh, unità waħda ekoloġika dan wara l-istess każ fil-Gżejjer tal-partijolonija tal-Europa li għandhom jiġu trattati pala ekosistema kolla kemmi u anka il-kontinent kollu kemmu jrid jiġi trattat pala ekosistema waħda għaw xi mod kif nistaw indajf dajfu e, il-rabtiet nistaw intejbu l-standards ambientali issa dwar l-FTAs dawn il-ftejmiet jihdu snin biex jiġu negozjati ħaġa assurda li ħanaħsbu li ħajkonna eh, FTA fi żmien sebat minn xhur. Imma hemm min fil-Gvern tar-Renju Unit hekk jgħid jieħu kemm jieħu ħin, jekk hux seba' xhur, seba' snin jew sebatax sena, kemm huwa importanti li għawek minn dan il-post nibatu messaċ li kwalunkwe FTA tal-ġejjeni irrid ikollha l-standards ambientali bħala parti minnhom u dawn irdu jkunu minn tal-inqas tajbin daqs dawk li hemm bħalissa. Grazzi, Sur Brown. Grazzi, Signor President. il pac il-Politika Agrikola Komuni, kienet eh, barka mħalta għal l-ambjent, jekk titkellem ma l-ambientalisti, emmin jajdu lek li l pac mi tajba xej, eh, dawk li huma barra mill-Unjoni Ewropea, u jekk tkun barra mill-Unjoni Ewropea, r renjonit Unit mux ħajkun marbut mal-pak u eh, qed insiba diffiċli biex ngħidha li xin ovvjament nixtieq li nibqgħu fil-Unjoni Ewropea, imma naċċetta li iva hemm xi benefiċċji eh, għall-ambjent barra mill-pak, imma xtaħsbu li huma ir-rebħiet il-kbar għal-Renju Unit u għal-gżira ta' l-Irlanda u l-ambjent tagħhom barra mill-Unjoni Ewropea u barra mill-pak. Mela jen dawn il-mistoqsijiet. Mbagħad neħdu blokki ieħor ta' mistoqsijiet minni jixtieq jibda? Sinjur Birds, grazzi ħafna dawn il-mistoqsijiet. Fuq il-mekanizmi tal-infurzar, din hija mistoqsija verament eċċellenti li jiena u ħafna avukati għalissa qatt m'għandniex risposta. Il-mistoqsija għal kwistjoni tal mekanizmi ta' infurzar għal pajjiżi terzi għax aħna situazzjoni unika feħan itilqu mill-Unjoni Ewropea, dan ifisser li m'hemmx mudell li nistgħu ngħidu hija dan nistgħu nużaw u ħajaħdem perfettament, speċjalment għaliex il-pożizzjoni tar-Renju Unit hija li ma jridux kunu suġġetti għal ġurisdizzjoni tal-Orti eh, tal-Ġustizzja Ewropea u tal-Orti tal-EFTA. Dan ifisser li ħajkun hemm bżonn ta' xi forma ta' eh, entità oħra fuq ispeċi migratorji, traffikar eh, tal-ispeċi. Tal Aħna firmatarji għal ftejmiet internazzjonali fuq dawn il-kwistjoni fuq dawn il-kwistjonijiet, ġviri jiġifieri fil-fatt mhux affarijiet l-Unjoni Ewropea fuq dan, importanti li nagħtu standards tajbin biżejjed għal politika tal-Renju Unit sabiex timxi l qudiem Issa kemm xi xenarju fejn nistgħu ntejbu l-standards ambjentali, din kienet mistoqsija, e, fiħdan ir-Renju Unit jew barra. Iva, ċertament. Mem lebda raġuni fej. Jekk nitilqu mill-Unjoni Ewropea ifisser li l-standards jeħżienu. U fil-fatt jeżistu opportunitajiet sabiex nafsu għal standards aktar ambizjużi U anka naraw il-pajizi fiħdan, Renju Unit, Skozja, eh, Wales għandhom eh, standards iżjed ambizzjużi għal-klima eh, u għall-ambjent minn dik ta' Renju Unit. Jiena flimkien ma' kollegi mill-Università ta' East Anglia kif ukoll Queen's University minn Belfast provajna naraw l-affarijiet vera. Eh, Renju Unit, meta ma jaqgħux taħt il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, Eh, kif jaġixxu? Mela, studjajna per eżempju il-liġi tal-ippjanar li hija inqas europeanizzata minn um, aspetti oħra tal-politika ambjentali Waħna aħna dak li skoprejna mhix sorpriża hija li tħassib għall-ambjent huwa ħafna iżjed baxx f'dak is-settur u l-prioritajiet ekonomiċi jirbħu fuq prioritajiet ambjentali e kif titfassal l leġizlazzjoni waħna nistgħu naraw fiħdan renju Unit għal dak li huwa il-protezzjoni tal-annimal u l-ispeċi eh, u jekk titkellem li li ir-Renju Unit eh, forsi mhux daqshekk ċara, meta serraħ fuq il-liġi tal-Renju Unit, forsi tfassil mhux daqshekk sempliċi u għal darba oħra jirbħu il-prioritajiet eh, ekonomiċi fuq dawk ambjentali, għalhekk m'hemmx forsi raġuni għalfej mandux ikunem E, eh, politika iżjed ambizjuża fuq livell ambientali, e, storikament ikun xinuk xikun il-gvern fil-seta, eh, il-Renju Unit mhux hekk għamel u aħna mhux dejjem stajna nafsu għal standards aktar ambizjużi tal-ambjent. Iġbiri hemm ċertu possibilità sabiex dan iseħ, imma l-Unjoni Ewropea tati ħinijiet itwal, um, għafasta politika aktar stabli u dak li jista' jiġri huwa li il-politika eh, ambjentali tar-Renju Unit tispiċċa tiddependi fuq l-elezzjonijiet u min qiegħed fil-gvern. Mbagħad kellna mistoqsija fuq il-pak. Dan huwa wieħed mill-loqsma eh, ovvji fejn jista' jkun hemm potenzjal fejn hemm il-potenzjal li infaslu politika ġdida ta' l-agrikoltura li forsi hija naqriżiet ambizjuża fuq livell ambjentali u li hija iżjed flessibbli u tixra aħjar ċirkostanzi lokali. Aħna għamilna rapport fuq l-implikazzjonijiet tal-Brexit għal dawn it-tip ta' standards fuq dawn il-punti speċifiċi imma anka hekk e, xaħġa li qalu il soċjetà e, tal- tal- E, tal-RSPB, ġviri Soċjetà Reali għal Protezzjoni tal-Asafar li qalu e, għal dak li għal Brexit it-teddit nafu xinu, l-opportunitajiet nafu xinu, ma t teddit ma nafux. Ġviri hemm e, l-Skozja, Wales li jihdu ħafna fondi minn e, mill-pak, imma ovvjament ma nafux jekk hux ħajibqgħu jieħdu xi ħaġa wara, ma nafux x'tip ta' prinċipji ħajkunu qegħdin imexxu l-politika agrikola tan-Renju Unit wara Brexit. Il- kumitat eh, fil-parlament fil għallu suġġerew li ħajkunem flus publiku għal prodotti eh, pubbliċi imma eh, min għal li għanna nenfasizzaw per eżempju sigurezza tal-ikel ġibri hemm battalja għaddeja fuq kif il kif ħatkun il-politika tal-ġejjeni eh, għall-agrikoltura. Eh, Iva, grazzi xtaqt insaħħa dak li għada kif qalet il-kollega jena naqbel 100% ma dak li qalet l-opinjoni tagħha fuq il-ġejjini għal politika agrikola komuni. Hemm e, opportunità kbira ħafna potenzjali li jintejbu l-standards ambientali ma fl-istess irridu inwet u din l-opportunità. Hemm ukoll biżat, biżat reali li jekk aħna nafsu u nimbuttaw e, u nafsu għanzi il-bdiwa mod ibes wis mux ħajkunu jistaw ikomplu e, biex taħħom u aħna niddependu 100% fuq il-fat li e, il-bdiwa iwaslu ċertu vantaġġi ambientali e, fil-kampanja. Fil e, Memx mod ieħor kif namlu dan, għalhekk għandna dilemma reali aħna rridu nappoġġaw l-agrikoltura u fl-istess ħin nassiguraw li meta jagħmlu l-attivitajiet ta' bidja tagħhom ma jagħmlux ħsara l-ambjent, għalhekk hemm linja verament fina. Rridu noqogħdu attenti ħafna għal dak li nagħmlu. Issa mistoqsija toħra li kellna fuq il-ftehim tal-ġemal kbira kien hemm xi ħaġa dwar li din mhux qed tieħu biżejjed attenzjoni, mhux qed tingħata biżejjed attenzjoni, iva huwa ċar. E, wieħed jiġi hawnhekk fi Brussell biex jitkellem ma' nies li huma involuti fin-negozjati ta' Brexit, kulħadd huwa konxu tal-ftemiet tal-ġemal kbira u l-implikazzjonijiet tiegħu li tmur Londra u titkellem man nies hemmhekk involuti u ċar li ma tantx jafu s sitwazzjoni x'inhi u din frankament hija xi ħaġa eh, li tqabbadni it-twejja. U jina nittama li billi nqajjem il-punt għawek u forsi nistaw nqajmu l-punt fora oħra nistaw nqajmu din il-kwistjoni tal- ftejm tal-ġimgħa l-kbira li din potenzjalment hija deal breaker għal negozjati kollha kemm huma tal-Brexit. Fuq l-Ewropa bħala unità ekoloġika iva neħdu gost naħsbu b'dan il-mod għanna ħafna eh, zoni komuni Għanna ħafna speċi li jimigraw, eh, jiċaqalqu minn posta liħor, hemm eh, għanna libħra fejn hemm iċaqli ħieles ta' dak kollu li hemm fih, hemm l-istokkijiet eh, tal-ħut, iċ-ċetaċi, jiġri għam ħafna affarijiet komuni. Ovvjament, hemm ċertu differenzi, il-flora, l-fauna fl-Irlanda huma differenti minn dawk tar-Renju Unit, li hija differenti mbagħad minn dik tal-kontinent Ewropew. Ġifiri, hemm eh, gradi differenti, ma jena naħseb li jek nġestu għom għal standards komuni u mekanizmu regolatorju u għacċar li huwa pass essenzjali biex immexxu l-qoddim. Għaliex xekle le l-ispeċi ibatu minnaħa eh, fej ir-regolamentazzjoni forsi ma tkunx tajba bizzejiet. U fl-ħarnet, nishtiq najt li jekk il-Parlament Ewropew jista' jibgħat messaġġ fuq l-standards ambientali u iż-żamma ta' daw l-standards fl-Ewropa kollha kemm mi wara l-Brexit jiena verament nilqa eh, dan il-pass. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela jien komplu bil-mistoqsijiet. Għandi Sinjura McGuinness li għandha mistoqsija fuq l-istatijaj. Grazzi, Signor President, nixtieq nitolbuk bħala President li tieħu nota tal-kummenti ta' surkisment fuq dak li aħna nistgħu nagħmlu eh, b'dak li tiġi diskussa hekk. Jiġifieri li għanna eh, morru għant il-negozjaturi tal-Brexit sur Barnier b'mod partikolari u biex nuża il-frazi tiegħu dwar xaġa li tqajjed twassal ċertu dwejja jiena nirrappreżenta r reġun tal frontiera mal- Eh, mal-Irlanda ta' fuq u nista' ngħidlek li iva din hija xi ħaġa li eh, ġalna nħossuna ħażin minħabba it-taħwit li qed jinqala, eh, speċjalment dwar ir-relazzjonijiet mal-Irlanda, relazzjoni bejn l-Irlandi di għadhom tajbin u rridu nkomplu naħdmu fuqhom u huwa kumment importanti. Tielet kumment huwa dwar il-pak Kien hemm skambju interessanti ħafna hekk dwar l-opportunitajiet għal Renju Unit wara il-Brexit, iva, imma jiena neżita eh, dwar x'għandha l-intenzjoni tagħmel x'għandu l-intenzjoni jagħmel Renju Unit bil-kummerċ u jina irċivejt messaġġi imħalta mill-partit tal-konservativi dwar jekk mhux ħajżommu l-standards jew jaqgħu taħtom jew morru lil minnhom. Għalhekk verament ma tantx hemm ċertezza u rridu niftakru li meta niġu għal pak, ġbiri jiġifieri għal politiki li għandu xaqsmu l-agrikoltura. Jekk tħares li pajjiżi oħra pal New Zealand jew oħrajn fejn m'hemmx sistemi ta' appoġġ hemmhekk hemm problemi ambjentali kbar. Għalhekk jiena naħseb li l-ebda politika li għandha x'taqsam mal-agrikoltura m'għandha soluzzjoni maġika ta' kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet tajbin, imma l-inqas għandna sistemi ta' appoġġ fl-Ewropa li jorbtu il-pagamenti mal-cross konformità U jina naħseb li jekk hemm xi bdiewa li qegħdin jisimgħu jew jaraw dan id-dibattitu forsi jistgħu jilqgħu il-kummenti ta' Patrick Casement fejn jgħid li għandna bżonn il-bdiewa u s-sidin tal-art biex waslu il-prodotti pubbliċi u din hija xi ħaġa ċara għal dan is-settur għal xi tħul fl-agrikoltura huma ħafna iżjed baxxi mill-medja għal kwalunkwe settur ieħor u għada fil-għaxija ħanisimgħu minant il-Kummissarju Hogan fuq l-idea tiegħu fuq riforma addizzjonali u jiena nistenna li ħajkun hemm riżultati addizzjonali minnaħa tal-politika agrikola komuni. Grazzi. Even from the beginning that the results of our... Grazzi ħafna jiena konti diġa qed il-riżultati ta' dan is-smieħ jkunu mresqin qudiem in-negozjaturi. Mistoqsija oħra minnaħa ta' Sinjura Girling. Grazzi ħafna xi ftit mistoqsijiet, inti taħseb li ħajkun hemm pressjoni sabiex jintnaqsu regolamenti fuq l-Unjoni Ewropea, speċjalment min-naħa tal-Kumitat tagħna naħseb li din hija xi ħaġa li qas nistgħu nimmaġinaw u naħseb li tnaqqis tal-istandards fir-Renju Unit. Ma nafx kif jistgħu jikkorrispandu ma' pressjoni iktar fuq l-Unjoni Ewropea. Iżda qed naħseb fuq il-Renju Unit u l-irtirar tal-appoġġ mir reach miftejim ta' reach Jiena naħseb li għawek għedin nitkellmu fuq il-kompetittività u kifet inti u bir-raġun il-kompetittività kien kienet il-bazi tal-leġizlazzjoni. Għabbażi tas-suq waħdin ġifin jiġifieri naħseb illi kien waħda mill-lodda verament importanti. U allura il-membri li kienu qegħdin jitkellmu anke fuq il-fracking nafu li din xi ħaġa li jista' jkun li hija probabbli li tiġi iżda jekk ir-Renjuniti kollu aċċess għal sorsi iktar notfa tal-enerġija jista' jkun li din tiġri. Din il-kwestjoni tal-aċċess għas-suq mhijiex diskussjoni li torbot ma' dak illi qed naħseb illi dan huwa marbut kemm mar-Renju Unit u anka ma' dak li qed u hekk naħseb li dan huwa verament Din hija verament parti importanti mill-kondizzjonijiet li jridu jsiru, l-konċessjonijiet li jridu jsiru minn kunnaħa fuq dan eh, fuq il-politika ambientali. U inti x'taħseb ukoll fuq eh, il integrità X'għandna nitolbu aħna minn dawn in-negozjati ħalli niżguraw li dawn kwistjonijiet kollha qegħdin jitqisu. Mux ngħidu fuq il-fatt li nerġgħu nevalwaw il-leġislazzjoni ta' Unjoni Ewropea. Jena qed nitkellem fuq effort sharing fis-sens ġenerali tal-kelma. Ħafna mill liġi tal-klima hija dwar il-tqassim tal-peace bej 28 stat membru sta biex neħu r-Renju Unit. Kif ħana ħafnuwa eżattament kullħat jieħu s u tiegħu b'mod proporzjonali, jiena naħseb li minn flok ħanerġgħu niftu il-diskussjoni fuq il-liġi għan nifissa jiena nixtieq inkunna naf intom x'taħsbu fuq il-konsegwenzi kemm eh, fi żmien qasir kif ukoll fuq żmien itwal. L-Unjoni Uniti kontribuxxi mod ewlieni għal budget u iva hemm ħafna fuq eh, il-fatt hemm ħafna li jingħad fuq il-fatt li din tista' tkun opportunità għar-Renju Unit iżda l-budget ħajitnaqqas mod konsiderevoli qed nisimgħu bejn 2 biljun inqas u 2.5 biljun inqas bħalissa qegħdin nagħmlu stima ta' 3.5 biljun. Ġifieri dan jista' jkollu effett ukoll fuq is-27 pajjiż li ħorta l-Unjoni Ewropea nixtieq nkun naf x'inhi l-opinjoni tagħkom fuq dan. Iżda nixtieq nkun naf kif it-tneħħija tal-kontribuzzjoni tar-Renju Unit kif dan ħajaffettwa l-budget ġenerali. U l-efsa, pereżempju, illi appoġġata bisih mill-budget, kif se tkun affettwata din l-Aġenzija taħsbu l-27 pajjiż liħor. Jafu li ħajkollhom iżidu il-kontribuzzjonijiet. Ġifiri, xinuwa, xinħajna tal-iktar priorità f'dak l-industrija san protezzjoni ambientali. Hemm iktar mistoqsijiet jekk le, nista' issa insaqsi lilkom iżis kollegi ma nafx hekk hemmx minnkom li jixtiequ jistaqsu xi mistoqsijiet. Mela biex nibdew nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-kummerċ li hija marbuta ma' deregulation. Nasab li din hija l-iktar ħaġa li aħna beżana. Jekk ikollna negozjat tal-Brexit li ma jwaslu għall-ebda ftehim jista' jkun li r-Ren Unit ħajkunu qegħdin jaffaċċjaw sitwazzjoni fejn ikollhom jistabilixxu ftehim kommerċjali li waslu għal standards iktar baxxi. Dan aħna smajna anka fil-kuntest tal-regolament ambjentali u bħala riżultat ta' dan nistaw naraw li l-istandards ambjentali tagħna ħa jonqsu wkoll minħabba li nkollna kummerċ ma' pajjiżi li għandhom standards inqas minn tagħna. U l-pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari naħseb li din tista' tibda l pressjoni tinħass l-iktar fil-gżira tal-Irlanda. Minħabba li l-Irlanda ta' fuq li kellha standards iktar baxxi seta' huma jipproduċu ċertu prodotti tal-ikel. U allura forsi jista' jkun illi jingħad illi jkun hemm bżonn li jitnaqsu l-standards fuq dak li kien qiegħed jiġru dan jista' jwassal għal pressjoni fi 27 stat membru naħseb illi minkejja illi din hija ipotezi hija xi ħaġa li tista' tħassibna xorta waħda u tista' tkun konsegwenza wkoll li aħna nitbiedu mill-Unjoni Ewropea u noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Kustjoni oħra li semmit mis-Sinjura Girling dwar il-fracking naħseb illi ħajkun hemm ħafna oppożizzjoni min-naħa tal-Irlanda ta' fuq. Jista' jkun li jkun hemm pressjoni wkoll min-naħa tal-Gvern tar-Renju Unit illi jappoġġaw iktar l-idea tal-fracking ġifiri jista' jkun nisibu ruħna f'pożizzjoni diffiċli hawnhekk. Jista' jkollna iktar affarijiet komuni ma' nies li mhumiex mill-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar. Iva, jiena nixtieq inwieġeb il-mistoqsija dwar il-pressjoni ta' tnaqqis ta' regolamenti fuq l-Unjoni Ewropea. Jekk tħarsu lejn l-iktar eh, lobby, l-iktar pajis li għamel lobbying għal tnaqqis tal-regolamenti kien f'propju Renju Unit u l-fatt li Renju Unit mhux ħajibqa' membru tal-Unjoni Ewropea dan jista' jkun il-pressjoni ta' tnaqqis tar regolamenti tista' tonqos bħala pressjoni u din hija xi ħaġa li tista' tkun ta' riskju wkoll. Wanka fuq ir-reach jiena naħseb li kieku nkun sorpriża ħafna li kieku ir-Renju Unit jirtiraw mill-reach din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ nagħmluha u anke jekk hemm stati membri li jixtiequ jkollhom aċċess għal eh, suq tal-Unjoni Ewropea naħseb li nkun kieku sorpriża ħafna jekk nara li dan qiegħed jiġri u l-opinjoni tiegħi kieku tkun l-Unjoni Ewropea huwa suq illi fih 27 stat illi fil-fatt għandu iktar eh, seta' Issa rridu naraw jekk l-standards ambjentali għandhom xikunu parti mill-ftejjim tal-ġejjini kummerċjali iva jiena naħseb li għandhom ikunu parti u jekk il negozjati ħajkomplu javvanzaw dawn l-affarijiet li rridu nanalizzaw u jekk nitolbu li r-Renjuniti kollhom xi tip ta' ekwivalenti naħseb ma jkollniex problemi. U anka kien hemm ukoll mistoqsija fuq eh, l-liġi tal-klima. Jien naħseb din hija xi ħaġa interessanti ħafna. U dinja xi ħaġa wkoll anka li torbot ma' dan il-pis issa fuq dan kollu naħseb li dan jorbot mal-Kunsill u l-Kummissjoni u anka fuq il-budget naħseb li dan huwa punt illi issemma l-Aġenzija Ambjentali qiegħda tnieħu 12% tal-fondi tagħha mill-kontribuzzjonijiet li qed mill renju Unit, ġifieri iva nistgħu nivverifikaw li renju Unit wieħed mill-iktar pajjiżi li kontribuxxu għal budget. U aħna naħsbu illi il-Brexit ħajkun qed ineħħi ħafna mill-ossiġġu biex ngħidu hekk mill-budget u dan jista' jkollu l-effett illi umbat l-ambjent mhux ħajbqa jingħata priorità li jtjenata bħalissa. Wanka fuq il-situazzjoni li forsi ma jintlaħax ftejjim fuq il-Brexit, jiena nasab li hemm żewġ xenarji possibbli. Waħda li ilna nantiċipaw, u aħna mħejjin wis tajja palija u hemm xenarju ieħor ta' eh, situazzjoni fejn ma tintlaħax ma jintlaħax ftejjim. Fejjem ċertu riski u anka jekk naħsbu fuq il-kimika jew li nkella l-iskart u dawn l-oqsma kollha li dwarhom aħna għandna standards għal prodotti li din il-negozja u naħseb li dawn jistgħu kollhom implikazzjonijiet anka għal-Ren Unit. Mela ħani għafawek, jekk tippermettu li nżid punt anka fuq il-fondi u l-budget għall-agrikoltura b'mod partikolari L-Irlanda ta' fuq pereżempju bħalissa da tirċivi 9% tal-pak. Li wieħed u ieħor huwa tliet darbiet iktar milli kieku dan qiegħed issira bażi tal-popolazzjoni. U jiena naħseb li dan jista' jsir ukoll għabbażi tal-dan l-ammont ta' flus u anka naħseb illi l-Irlanda ta' fuq tista' tbad minħabba ċertu tnaqqis minħabba li jkun hemm allokazzjoni anke fir-Renju Unit u naħseb illi kien hemm tħassib konsiderevoli anke dwar dan jiena naħseb li dan huwa punt ewlieni illi jista' jwassal għall-Irlanda ta' fuq illi kollha wkoll ċertu pressjoni minħabba l-frontiera. Issa anka fuq il-kwistjoni kummerċali. Naħseb illi fil-ġejjien dawn dan il-ftehim kummerċali jista' jxekkel is-settur agrikolu tagħna naf illi hawnhekk mhux qed nitkellmu suppost fuq l-agrikoltur iżda d-dinja xi ħaġa li marbuta ħafna mal-ambjent. U aħna esportatur ewlieni u r-Renju eh, Unit huma importaturi ewlenin. Ġifiri jiena naħseb li prioritajiet f'kull ftehim kummerċali jista' jintlaħaq huwa li aħna niskuraw li jkun hemm provvista kontinwa ta' prodotti tal-ikel li kulħadd jista' jixtri li huma tajbin għal but ta' kulħadd u fil-kuntest ta' dawn il-ftehim kummerċali. Grazzi ħafna. l-Onorevoli Das. Grazzi ħafna mistoqsija ta' malajġt insaqsi l-professur Burns. Kien hemm studju fuq l-impatt illi ħaj jaffettwa l-aġenziji u anka l-impen illi l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel minħabba li tirtira minn dan il-ftehim naf il-Renju Unit għatirtira dan kollu b'mod separat, ma nafx hekk għandkom xi mistoqsijiet fuq l-implikazzjonijiet fuq l-aġenziji. Iva, jkolli ngħid illi nisti rajt xi ħaġa fuq għadin, però nsejt eżattament fejn. Forsi fuq eh, sitta l tal-internet tal-3G maħabba li ħadmu ħafna fuq dan is-suġġett, naħseb li m'għandux ikun hemm impatt fuq l-NDGs, dan dejjem jiddependi fuq id-deċiżjoni jekk kif tittieħed fl-Unjoni Ewropea fil-babil tal-Unjoni Ewropea biex ngħidu hekk. Iżda dan jiddependi ħafna mill-level ta' ambizzjoni u r-Renju Unit ħafna drabi ħassewhom limitati fuq il-fatt li kellhom jilqu ċertu Eh, għanijiet. Naħseb li din, dinja tip ta' dan huwa tip ta' tħassib li aħna qegħdin nindirizzaw hawnhekk ukoll. Grazzi ħafna għal din il-prezentazzjoni għal dan id-dialogu li kanna grazzi ħafna lil kollegi wkoll għal mistoqsijiet interessanti li saqsejtu Nistedinkom sabiex tibqaw hekk iżis mis-sidnin u ngħaddu għat-tielet parti ta' smiħtana dwar is-saħħa. Nixtieq nistieden immedjatament lis sur Pola fejn iva grazzi Grazzi tal-li għattituni l-opportunità li nkellimkom fuq t-tettidiet illi da il-Brexit ijat jipprezenta l-Unjoni Ewropea. Jiena il-President tal-BMA illi ħan referi għalja din l-Aġenzija bħala BMA propju matul prezentazzjoni. Nixtieq ngħidilkom xi ftit kliem ta' introduzzjoni dwar il-BMA. Hija eh, assoċjazzjoni independent li tirrepreżenta iktar minn 150 elf tabib fir-Renju Unit. Dan jinkludi xi 80,000 uh, tabib illi kizbu il-kwalifika tagħhom bħala tobba f'stat ieħor tal-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit huwa kompost minn erba pastijiet l-Ingilterra u Wales li kienu favur u l-Iskozja u l-Irlanda ta' fuq li jfutaw kontra brexit Issa minħabba li aħna konna edin analizzaw il-liġi tal-Unjon Ewropea tista' tiffaċilita it-trattament tal-pazjenti fl-Unjon Ewropea, aħna konna naħdmu wkoll mal-kollegi Ewropej fiħdan l-assoċjazzjonijiet tal-medicina Ewropej u nirringrazzjakom ukoll tal-li tajtuna din l-opportunità konna din saqsu kollu nikoperaw mal-gvernijiet u rappresentanti tal-gvernijiet li huma rappresentati fir-Renju Unit. L-iktar kwistjoni importanti li għadha taffaċċa eh, l-Renju Unit hija il- ħaddima fis-settur mediku. Il-kisba tal-kwalifiki waslu għal iktar minn 31,000 tabib li qegħdin jaħdmu fir-Renju Unit, iktar minn ftit iktar minn 9% tal-ħaddiema fis-settur mediku ġifiri hawnhekk kant tistgħu taraw xi ftit miċ-ċifri. Issa fuq dan id-9.1 fil-mija naħsbu li qegħdin naħbu għawek ċertu varjazzjonijiet jekk intom tħarsu li il-speċjalisti l-oftalmologist l-oftalmologist ġejjin mir-Renju Unit mbagħad eh, hemm ħafna surgeons li ġejjin minn pajjiżi oħrajn. Ġifieri aħna dipendenti ħafna mit-tobba eh, Ewropej. Dan ir-ritratt jurikom dan kollu li qed ngħid din ir-ritratt ittieħed il-ġurnata ta' wara tal-Brexit. Kif tistgħu taraw, sitta minn seba' minn nies fil-professjoni medika kisbu il-kwalifika tagħhom minn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea mingħajr l-appoġġ tagħhom eh, żgur illi il-sistema medika tagħna ma, mhijiex dik li bħalissa. E, Naturalment, kulħadd benefika miċċaqli eh, ħieles, mijiet jew eluf ta' dawn it-tobba qegħdin jaħdmu mhux biss fir-Renju Unit iżda ġimgħa fix-xar pereżempju jaħdmu fl-Ungerija, eh, fil-Portugal u żewġ weekends fix-xar anka fl-Ispanja ġifiri l-arfejn reċiproku u ċ-ċaqli ħieles ta' ċittadini huwa ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea kollha u anka għal sistemi nazzjonali ta' kura tas saħħa kollha. Pereżempju, tabib Pollak li jaħdem fir-Renju Unit ikun jista' jagħti trattament lil pazjenti Pollakki bil-lingwa tiegħu u meta jmur lura eh, jaħdem fil-Polonja jkun jista' jieħu lura miegħu dak li jkun tgħallem fir-Renju Unit. Surgeon consultant eh, Rumen jgħid illi wara 30 sena ta' esperjenza fir-Rumanja dan jista' jkun ta' benefiċċju għal żewġ pajjiżi kien hemm tabib ukoll taljani bħalissa qiegħed jagħmel taħriġ uh, biex jispeċjalizza fil-Ġermanja u jaħdem fir-Renju Unit. U kull darba li it-tabib tiegħu dan it-tabib jiddeċidi li jibda jaħdem, żgur il-pazzenti jigwadanjaw mill-esperjenza illi kiseb mir-riċerka li saret fil-qassam tal-saħħa pubblika fir-Renju Unit u fil-Ġermanja. fil fil ġermanja U jekk ħajkun hemm restrizzjonijiet fuq il-kwalifiki u fuq ċaqli ħieles, żgur li s-sistema tal-kura tas-saħħa tar-Renju Unit ħadbati b'mod sinifikanti. Iżda s-sistemi l-oħrajn tal-kura tas-saħħa wkoll se jbatu aħna għamilna stħarriġ bejn il-membri tal-Unjoni Ewropea u saqsejnihom mistoqsija intom xi jfisser għalikom il-Brexit u 50% qalu aħna qegħdin naħsbu fuq jekk għandix nitilqu, jekk hux ħan nitilqu mill-Renju Uniti jew nkella mill-Ewropa illi jmorru lejn eh, l-Amerika jew nkella lejn l-Azja dawn huma nies professjonisti li huma kwalifikati u li jistgħu jmorru fejn jridu. Eh, tabib Pollak jista' jaqla fil-Polonja xi 40.000 dollaru fis-sena. L-istess tabib fir-Renju Unit jista' jaqla' 140.000 dollaru Amerikan dan it-tabib jekk jiddeċidi li jmur jaħdem l-Awstralja jista jaqla sa 240.000 dollaru Amerikan ġifiri dawn it-tobba jekk jitilqu mir-Renju Unit ma jfissirx illi mbagħad jiddeċiedu li jmorru lura lejn il-pajjiż ta' oriġin tagħhom jista' jmorru band oħra fejn jaqalgħu iktar. Is-sitwazzjoni ehm, tal-Brexit tista' twassal għal teddit ukoll anka l-istituzzjoni l-oħrajn. L-Unjoni Ewropea issa bdiet sistema ta' twissija fejn ħafna mit tobba Edin jinnotaw dawn il-problemi fi żmien ta' 48 sija. Kif nistgħu naraw il-Korp Regolatorju fir-Renju Unit provda darbtejn iktar alerts mill-bqija tal-pajjiżi Ewropej. il mekkaniżmu ta' allerta fil-fatt huwa komplikat issa li kieku ma ħdimniex b'din b'dan il-mekkanizmu tabib minnom li kien mid danimarka se tajmu lura li danimarka u jipprattika il-professjoni tiegħu medika hemmhekk u dan jista' jkun ta' riskju għall pazjenti. Hemm ħafna dibattitu fuq eh, eh, dawk li votaw favur il-Brexit fir-Renju Unit kienu xed jifutaw biex joħorġu mis-suq waħdin. Jiena naħseb illi vera kienem ftit, forsi wieħed fil-mija illi verament kienu jafu illi jekk ħajvutaw biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea jħorġu mill-lawratom. Għalfejn din tagħmel differenza minħabba li l-lawratom tiffaċilita provvista konsistenti u sigura għal radio isotopes li tintuża ħafna fil għad diagnosi tal-mart u trattament tal-kanċer u jekk allura Renju Unit joħroġ mill-ratom. Dan xri fisser? Dan ifisser li Renju Unit wara li aħna nkunu ħriġna fis-sena 2019 ikun rridu jġibu l-izotop, radio isotopes minn xi sorsi ieħor u din hija xi ħaġa importanti għar-Renju Unit minħabba li jista' jkun hemm dewmien ukoll fid-djanjosi u fl-operazzjonijiet li jistgħu jsiru u uh, fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea dan jista' ipoġġi iktar restrizzjoni fuq il-kooperazzjoni b'dan il-qasam tant importanti. Issa ħan nżid xi ftit kwistjonijiet oħrajn fuq il-kwistjoni tal-Irlanda. Fuq l-Irlanda naħseb li l-popolazzjoni hija ta' xi seba' miljun, wieħed punt minn miljun jinsabu fil- l-Irlanda ta' fuq u l-bqija fir-Repubblika tal-Irlanda. U minħabba da daqs ta' din l-gżira importanti li aħna niġbru fl-imkien rizorsi tagħna ħalli nagħtu servizz speċjalizzat. Pereżempju f'Dublin fil-Belt Kapitali hemm l-unika ċentru tal-qalb għat-tfal fil-gżira u allura dawk illi għandhom bżon dan it-trattament jistgħu jmorru Dublin mingħajr ma jkollhom joħorġu mill-gżira, allura naħseb li benefiċċji huma ovvji issa. Nista' nitkellem fuq eh, l-isptar fl fil-Repubblika, eh, skużawni, fl-Irlanda ta' fuq. Naħseb li l-iktar eżempju impressjonanti huwa li dan l-isptar jipprovdi wkoll servizzi tal-kura għal-mart tal-qalb l-distret ta' Donegal. U kienem ħafna nies li jiexu emmek illi setaw maċċessa s dawn is-servizz tal-kura tas-saħħa eh, kemm jaqsmu l-frontiera ma jorqodux immorru Dublin, għasib li kwistjoni ta' ħajja jew mel tista' biex nikkonkludi jiena nixtieq ngħid li jiena qed nirrappreżentaw hekk l-Assoċjazzjoni Medika eh, tal-Ingilterra tar-Renju Unit, jiena naħseb nista' ngħid li qed naħdmu ħafna assoċjazzjonijiet li rappreżentaw is-27 stat membru huma kollha jaqblu magħna u hawnhekk tistaw taraw klim li aħna ndirizzajna l Michel Barnier u l-President tal-Parlament li il-Brexit ħajbiddel kemm l-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea m'għandux eh, iwassal biex ikun ta' teddita għas saħħa tal-pazjenti Ewropej aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex niskuraw li dan ma jsirx. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Virginia Akka mill-MSD. task force dwar il-Brexit issa. Iva, grazzi tal-opportunità u eh, privileġġ ukoll li nista' nikkontribwixxi u naħseb tajjeb xi kultant li tispiċċa l-aħħar meta wara li jkunu tkellmu ħafna qablek. Qed nitkellmu fuq il-futur tal-Brexit u l-impatt biex nkunu nistaw nkomplu ix-xogħol li issa għandna nagħmlu flimkien. Il-messaġġ prinċipali tiegħi huwa li anki jekk aħna sfidi qudiemna għall-pazjenti, għas-saħħa pubblika, fis-font Ewropew dawn il-problemi mħabba il-Brexit, aħna eh, mill-MSD anki għannom ta' l fpa aħna nemnu li impenjati u nistaw naħdmu ma l-imsieħba kollha sabiex intaffu il-problemi. u aħna għanna l-bżon dan il-kumitat biex naslu għal dan. Mela, nixtiequ nitolbu għal-kooperazzjoni fuq ir-regoli Ewropej biex inkomplu naħdmu bihom, ċifri kooperazzjoni fil-prassi, il-regoli u anki il-prassi xjentifika tajba tagħna il-kunċett ta' discovery to dispensing kontu għal-medicini għal-pazjenti u biex it ma tweġġax għax illum novembru tal-2017 żmien kontrina xi sitwazzjoni hija komplessa. Għalek, il-priorità eh, tittoħroġ eh, l-irdu nagħmluha ovvja l tim ta' negozjaturi hemm bżonn li jifmu dak li qed niddibattu aħna hawnhekk bejnietna. Għax kif nkun sinċira, mill artiklu 50 għan eh, tlet kwarti ta' sena li jina nistennow dawn il-diskussjonijiet, eh, aħna rridu nindirizzawhom il-xaħat, mela ħan nispjega ftit il-punti li għandi għalikom. Xtaqt nispjegalkom ftit fuq il-ċiklu eh, ta' medicina. Mela, kinti tara fuq ektar lejla l loċ fissatej, f'dan l-aħħar 30-40 sena eh, fl-Ewropa, ġifiri l-leġislazzjoni farmaceutika li la fisseħ u l-kontribut ta' dan il-komitat, aħna rajna l-European Medicines Agency fejħol ħolqot proċess u għanna proċess maqut fl-Europa kollha ta' kif għanna nizviluppaw u natu l-mediċini. Um, araw per eżempju prodott li joħorġu anki mir Unit għal riċerka għanna trials u kol li jisiru fir renju Unit għanna xie 1500 li għaddejjin għanna 400 prodott li huma approvati u licenzja edha, edha fl-Ingilterra fir renju Unit u dawn il-licenzi jridu kol jiġu trasferiti mux qed nitkellem fuq dawk deċentralizzazzjoni dawk kemm eluf bħalhom. Għandna 1300 prodott li huma testjati u joħorġu mir-Renju Unit li imorru eh, għal-pazjenti fl-Unjoni Ewropea kollha. Din id-data tiġer eh, minn is-sena ttieħdet u identifikajna dawk il-membri 45% eh, qed jaħsbu li se jkun hemm dewmien Iġifiri jekk wieħed irid ehm, jirrikorri mbagħad regoli ta' WTO. U immaġinaw ftit l-ammont ta' pazjenti ehm, li qegħdin eh, li hawnhekk eh, ninfornulhom il-mediċini fl-Ewropa kollha. 45 miljun li mediċi għal 45 miljon persuna dawn il-mediċini jorġinaw mir renju Unit. Iġifiri, mux se tkun faċli li issa imbidlu s-sistama, għaraw ftit il-katina tal-provvista. Et naraw miġifiri l-ammont li joħorġu mill-27 u koll ovvjament mhux mir-Renju Unit lejn l-Unjoni jew il-pija tal-Istati, imma hemm ukoll mill-Istati membri lejn il-Renju Unit. Eh, dejjem għanna il-benefiċċju tal-pazjenti suppost aħna u dimajnejna. U il-prodotti fl-Ewropa kol ehm, ukoll f'sistema ċentralizzata biex jilħu l-pazjenti meta jkollhom bżonn. Nixtieq nispjega kol stampa ehm, eżempju faċli dwar medicina li tintuża l-HIV peress li em, li jemmej għandhom impad għanna approvazzjoni waħda li jkun hemm bżonn għall-EA u l-Unjoni Ewropea. U qed naraw ġifieri sistema ta' monitoraġġ ta' sikurezza fejn il-mediċini wkoll jistgħu jiġu ċċekkjati. Mhux mela għal din il-mediċina kontra l-HIV mela jidħol pal ingredient eh, joriġna mill-Ġappun, irrit jaddi mill-dwana, minn regulatory review, hemm ħafna eh, passi u jrid ikun il-mediċina tkun lesta biex tiġi żviluppata u ntużata fl-Unjoni Ewropea. Imma araw, l-affarijiet ma jifqux hawnhekk Għax wara li dan jaddim fir-Renju Unit, kollox ikun tajja biex jintużaw mis-seba eh, il-medicina tmur Spanja, għal fej tiġi żviluppata meta qabel tiġi mibawta kullimkien terġa' tirritorna lejn ir-Renju Unit fejn imbagħad tintbagħat fl-istati tal-IEA. Iġifiri, l-frontiera qiegħda bejnietna l-Ewropa u pajjiżi eh, terzi immissa se noħolqu frontieri oħra f'din il-katina ta' provista Ovvjament, l-MSD u l-membri kollha tal-EFPA huma mħasba bl-ostakoli ħajnħol ħajħol u għad-distribuzzjoni tal-mediċini. Għanna u koll għanna partnerships ma għanna Medicines for Europe, Europa Bio, ESGP u għawnek taraw u koll il-kollegi li għedin fil-Renju Unit. Aħna ħadna ċans li nikdbu kemm il-Komissarju Barnier kif ukoll il-Sur Davis fej spjegajnilhom ftit kemm huwa eh, importanti, kemm hija importanti din kooperazzjoni li nkomplu aħna nbidlu l-prodotti tagħna, servizzi, ix xjenza r-riċerka. Għax in-nies fl-Ewropa verament jiddependu minn min minna biex naddulom il-mediċini għalhekk kull tip ta' ftehim fil- fil-part um, kull tip ta' ftejim għal-relazzjoni li se jkollna fil-futur m'għandux jimmina u um, iġib id-dubju fil-distribuzzjoni uh, u l-użu tal-mediċini ġifiri pazjent fil-Polonja, fl-Italja jew fil-Renju Unit mandux jara li l-affarijiet għalih marru għallar. Kelli l-axħar slide. Għabben nikkonkludi konkludi se nġbor fil-osor dak kollu li sement ġifiri nkomplu bil-kooperazzjoni imħabba sigurta tal-medicini u kooperazzjoni, kull tip ta' model kooperazzjoni fil-ġejjin rrit jinkludi il- Force for Medicines dan il-kunċett u għalek aħna nishtiqu li l-kumitat ta'kom jajna biex nejdu l-nis konċernati li din hija priorità bekk biss nistaw naslu, imma anki jekk hemm tibdil u l-implementazzjoni wara l-2019 dan it-tibdil fil-supply chain xorta ridu nadattawa għax dan dawn it-tibdil se jirrikjedu affarijiet komplessi li jiġu emendati li jieħdu l-ħin Ġifiri ma nitilfux dak li ksibna ferbajn sena um, fuq il-fil-medicin. Uh, sistema um, sikura. Ġifri mill-produzzjoni sa' kem jaslu l-medicina għand il-pazjent. Ma nistawx nitilfu dan kollu. Imma peress li negozjatu għandhom nuqqas ta' ċertezza, ħafna nies imħu imħazba hemm bżonn inkunu lesti. Biex inkunu lesti għandna bżonn appoġġ tagħkom, għandna bżonn għajnuna tagħkom għall futur tal-kura tas-saħħa fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi għal din il-preżentazzjoni. Issa, fidejn il-kollegi. Għandkom kollegi? Is-sur Lise. Grazzi ħafna li żewġ kellima jadni kem um, tkellimt ma' François Grostet. Iva, naħseb li kun tajjeb li kieku dawn il-konsegwenzi kolla semmejtom anka fuq il-Brexit jista' jkun hemm problemi għal kura ta' saħħa problemi għal pazjenti u koll u aħna irridu nitkellmu fuq eh, il-mota kif nistgħu nillimitaw u naqsu nimminimizzaw dawn il-problemi, ġifiri naħseb li rridu nikkomunikaw ma' sur Barnier iktar fuq il-possibilità ta' hard Brexit u naħseb li nixtieq sassi il sinjura għacċa inti qed li Diġa għet l David Davis komunikajt miegħu, diġa irċivejt xi tweġibiet U l-pol nixtieq insaqsih l-istess mistoqsija intom għandkom kontatt mal-gvern u taħsbu illi hemm xi impressjoni differenti mill-mod ta' kif qed jitmexxew in-negozjati jew inkella aħna irridu nsemmu leħenna iktar. U anka l-pol nixġen saqsi xinejdu issa fuq id direttiva għall kura tas saħħa fuq level transkonfinali. Naħsbu li hemm ħafna nies li qegħdin ibatu minn ċertu mart li għandhom id-dritt tal dawn għal din il-kura u dina l-ura din il-kura kif nistan l-garanti wara Brexit. Grazzi. Iva, grazzi sa' Sinjura Grostet. Grazzi ħafna, grazzi dawk li tkellmu u għamennu li meta nisimawkom id-dispieċina, għax fl ħar mill ħar eh, naraw li n-nis, il-poplu rrit il-Brexit u dan se jkunu stess il-vittma il tijaw n nifsu <laughs> Din kienet eh, dan kumment tijaj. Imma veru intom għandkom raġuni semmu l-pazjenti huwa ovvju li f'din dan il-kumitat aħna dawn dejjem ikonna qoddimnet. Jiena nixtieq l-ewwel qed inkun naf kif qed tipprepara l nifisha lill-industrija tal-farmaceutiċi mħabba l-Brexit? kif il-Brexit qed jaffetwa wkoll il-mod ta' kif qed jinvestu dawn il-kumpanniji li produċu l-mediċini. Intom tkellimtu wkoll fuq il-katina tal-provesta, veru għandkom raġun din hija importanti. Sissa r-Renju Unit dejjem applika il-regoli Ewropej għal fissu għas-suq tal-mediċini. Imma kif se nsibu soluzzjoni? Jista' jkun hemm ftehim ta' rikonoximent. Eh, mutu għawek reċiproku b'dan il-mod taħsbu li nistaw naslu għal soluzzjoni, għal kem tista' tkun ukoll soluzzjoni ta' tranzizjoni provizorja. Dawn huma eh, mistoqsijiet iktar ta' natura eh, prattika imma jdu li kif taħsbuha u l-mistoqsija ta' Peter Lise naqbel miegħu. <laughs> Ovvjament, qed nitkellmu fuq ehm, pajjiżi oħra u bħal Norveġja, l-Iżvizzera li japplikaw ukoll ir-regoli tagħna. Hemm bżonn naraw kif se nkomplu nimxu b'mod tajjeb f'dan imma hemm ħafna sforzi li jridu jisiru minnaħa tal-gvern tar renju Unit għax inkella l-Ewropa se tibqa' lampa stampa. I will stop with these two questions niqfu għaw b'dawn iż żoċ mistoqsijiet un bat namlu round ieħor. Min jishti jirribatti? Iva, grazzi ħafna tal-li tajtuna ċans biex niċċaraw il-punti, Iva, l-mistoqsijiet veru tajbin għandkom raġun saqsuna jekk għandix eh, xaħġa minnħat tal-gvern tal-Renju Unit, Iva, segretarju ta' l-Istat eh, u anki mill-Financial Times rajna din litra. ittra eh, Iva, sur Lise, aħna nishtiqu nispiegaw dawn il bżonijiet ħaġa importanti kienet biex li kienet li ridna niċċaraw ma' Dipartiment ta' Sur Davis hija li għalina l-industrija kif smajna wkoll dan matul dan ismiħ mux qed nitkellmu biss fuq relazzjonijiet kummerċjali tarif ju kemm sejqumu huma non tarif barriers li huma l-iktar importanti għal dan il-proċess u hemm bżonn ikonna eh, dan l-allinjament. Eh, rridu nifmu l li jiena naqbel ħafna ma' Sinjura Grostet dwar dawn l-arranġamenti ta' kif aħna ser nirrikonoxxu lil xulxin iva l-arranġamenti ma' l-Iżvizzera l-emmarej ukoll mal eh, l-Istati Uniti li għadna kemm qed naraw iseħħ tajjeb li nibnu fuq approċċi li diġa eh, jeżistu, approċċi għal din il-problema, u eh, ma ninsawx għanna l-opportunità l-kooperazzjoni għax eh, l-MHRA huma l-entitajiet li qegħdin jaħdmu fil-netwerk regolatorju tal-Ewropa llum b'mod wieħed. Ġifieri, il-punt ta' tluq se jkun l-istess ejja ngħidu li mhux impossibbli li naslu imma rridu nkunu nafu xi qed nitkellmu, rridu naqblu fuq xi ħaġa. Aħna nixtiequ kemm jista' jkun Eh, eh, li nimxu fuq dan. Issa, fuq il-mistoqsijiet l-oħra, jekk u kuxet nazmu fuq alternativi oħra, iva, zgur, il-kumpanniji fis-settur tiegħi anke il-kumpanija tiegħi stess, qegħdin jaħsbu għal dawk li huma contingency plans, qegħdin jaħsbu għal alternativi oħra, qed naraw x'obbligi għandna bil-liċenzji għal mediċini fl-Ewropa aħna l-obbligu li natu il-provvista imma se jkun hemm sfidi ta' natura prattika ta' veru fiżiċi fi żmien qasir u għalhekk aħna qed nitolbu wkoll għal żmien ta' tranzizzjoni biex naslu. Iva, grazzi ħafna l-mistoqsijiet il-mistoqsija ta' Dr. Liza Iva ħna din nikkomunikaw Lord Xanisi qed nitkellem miegħu se nagħmel l-istess eh, rimarki li qed nagħmel ma' hawnhekk. Il-messaġġ mingħand il-BMA huwa konsistenti qed nitkellmu wkoll ma' Task Force tal-Unjoni Ewropea u dan qed nagħmluh mal-msieħba Ewropej sabiex noħorġu l-punt biċċar li dan hija fetwa eh, mhux biss il-pazjenti eh, eh, u l-ħaddiema kollha li jaħdmu fis-settur mediku l-istudenti tal-medicina irridu jaraw ukoll iż-żewġ naħat tal-Brexit. Jekk inti student tal-medicina Ġermaniż u qed eh, tistudja l-Renju Unit u se tikkwalifika fil-2021 fil wara l-Brexit, inti l kwalifika tiegħek m'hemm l-ebda garanzija li se tiġi aċċettata f'pajjiżek stess Il-BMA qed tgħid din hija ħaġa ħażina u l-mutual recognition tal-kwalifiki għandhom jiġu garantiti. U ovvjament il-pożizzjoni tal-Gvern tar-Renju Unit hija l-istess paltana il-ħajja tal-istudenti tal-mediċina, il-tobba tal-futur m'għandix tkun imminata b'dan il-mod. Issa, dwar id-direttiva eh, tas saħħa cross-border, wieħed eh, mill-MPs li rappreżenta l-ġibilta qed jitkellem fuq dan għax dan jaffettwa ħafna l-ġibilta British Overseas Territory. Imma wara l-Brexit, il-200.000 ta' Ingliżi li joqogħdu l-ħdej il-ġibilta fi Spanja ikollhom id-dritt li jidħlu fil-ġibilta biex eh, ikollhom aċċess għal kura tas-saħħa Ġifiri, qed nitkellmu fuq pajjiż u reġjun żgħir ħafna, din mhux ma jreġġux dawn l-affarijiet. Mhux se tkun possibbli l-ġibiltaj ma' din it-talba. L-aħħar punt ġifiri l-ħar mistoqsija ta' doktor Luza about kien kien fuq il-mart rari u direttiva li tolqot dan il suġġett Iva, il-European Reference Networks li eh, għanna għandhom ruol importanti ħafna fuq il-mart rari. Imma, il-qofol dejjem jibqa l-istess, jekk ma jkunniex l-speċjalisti fl-Ewropa, eh, min se jagħmel ix-xogħol? U għalek aħna irridu xi forma ta' mutual recognition l kwalifiki sabiex it-tobba jibqaw mhux biss fir-Renju Uniti ma wkoll fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevole Bjerde. Grazzi ħafna, Signora President. U grazzi l-tnej għal dik l-aħħar sessjoni tant interessanti lil-ħabib ġermanistana medni di waqt il-referendum Iva ednija u edna li edin werru l-kulħat, għax kull darba li najdu li diħat tkun problema kienu jajdunna għed t-provaw t-bezzaw n-nis. U aħna kena ħafna mistoqsijiet dwar eh, il-gvern ma jifimx xet jgħamil nispera li qed jifhem il-gvern ma, ma tantx isu għandhom il-kapaċità jew l-arfin li dan huwa urġenti u importanti. U jiena naħseb li din hija xi ħaġa frustranti għal kulħadd U dak li smajna għek fuq il-standards ta' ta' tal-ambjant, dawn huma biss ftit mill-kwistjonijiet hemm il-politika komuni tas sajt, politika komuni agrik, ah, politika agrikola komuni, kulħadd qed jiġi għanna bħala MPs ta' Unit u jgħidu tindunaw li dan huwa l-effett. U l-effett mhux ħajkun biss fuq ir-Renju Unit imma anka fuq l-Ewropa kollha kemm U din hija kwistjoni li aħna verament irridu namlu lobbying serju mal-gvern tagħna fir-Renju Unit fuqha. U anka l-kumplament tal-Unjoni Ewropea l qed nħu gost li għandna din smieħ u lilkom hawnhekk illum. Aħna smajna li it-tobba jiġu qed isirilhom survey fuq il-pjanijiet tagħhom u li huma iżjed probabli jekk mhux jibqgħu fl-Ewropa jmurru x'imkien ieħor għaw qed nitkellmu fuq nies li għandhom għarfien espert verament ta' valur li aħna ħallasna sabiex jitħarġu u iżjed ma nixieħu iżjed nserħu fuqhom. Kif ukoll hemm prodotti tal-dem ta' traspjant, trampjanti li għandhom ċertu protokollu, protokolli għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija dwar lotjiet ta' riċerka, ir-Renju Uniti jirċievi ħafna minn dawn it-tip ta' otjiet uħut mill-isptar jaħjar sptarijiet ta' riċerka ta' riċerka tagħna kienu organizzazzjonijiet fuq qudiem fuq fi proġetti li kienu pan-Ewropej. U jiena nistaqsi jekk għandkomx xi ħsieb fuq dan kif jinbidel. U jekk dawk l-ispeċjalisti u ħaj ħajġu attirati minn ehm, xi pajjiżi Ewropej oħra jinkella anka lilin mill-Ewropa U dwar l jemmej l-diskussjoni li kena ġimma l-oħra, hija li t-telf tagħna eh, huwa il-rebħa minnaħa eh, tal-Olanda, ġifiri l jemmej li marret Amsterdam issa. Issa mistoqsija hija jekk u xajkonna namlu l-evalwazzjonijiet tagħna tal-prodotti mediċi, ecc. u fejħan sibu in-nies li jkunu jistgħu jagħmlu dawn l-evalwazzjonijiet. Kif ukoll il-speaker tagħna x'jaħseb li hija il possibilta li sabiex eh, jiġu frankati ċertu flus l-ekonomija ħajkolla ċertu piżijiet. U xin il-probabilta li aħna morru nfittxu importazzjoni irħas ta' medicina eh, minn ċina, minn ċina, mill-Indja eh, u fejnu l-post fejt jamlu dawn it-tip ta' medicini u dan kif ħajaffettwa is-saħħa tan-nies tal tar-Renju Unit u x'impatt dan ħajkollu fuq il-kumplament tal-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna, Sassur Taylor. Grazie ħafna, Signor President. Iva, in eh, li l-mistoqsija tiegħi issir l-Sur Lifen. Jina kontet nisma b'interess il-tħassib ta'kom dwar l-Euratom, ġifiri it-trattat nukleari u dwar l-irtirar tar renju Unit. X'effett ħajkun hemm fuq l-Euratom wara li trid itfittex e, eh, barra mill-Unjoni Ewropea l-isotopes radioattivi u forsi tista' tgħidilna wkoll x'taħseb li huwa l-impatt fuq is-27 pajjiż li jibqa' eh, fl-Unjoni Ewropea li jkun hemm Euratom mingħajr lir-Renju Unit. U fl-aħħar? Il-BMAG tikkonsultata qabel mal gvern ħabbar id-deċiżjoni jiġifieri li jitilqu mill-Euratom Mistoqsija oħra sur dans. Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi lil kulħadd għal prezentazzjonijiet eccellenti, ċari u konċizi dwar l-impatt fuq il-kura tas saħħa u il-kura tal-pazjenti fir-Renju Unitu fil-Unjoni Ewropea. Jina fimtek fuq dak li fuq il-frustrazzjoni għaliex dawn il-kwistjonijiet mhumiex qed jiġu diskussi kif suppost Xi sena u nofs wara referendu ħafna xhur wara il-bidu tal-artiklu 50 qed nieħu gost li hawnhekk qed issir din id-diskussjoni imma mill-lider mawħat għawġew li appoġġa l-Brexit, eh, MPs li appoġġaw l-Brexit, eh, forse xaħġa nistennew, nistennewa, imma hija u koll xaħġa deludenti. Signora Asher, inti tkellimt dwar il transizjoni għanzi il-periodu ta' implementazzjoni meħtieġ. Minajr opinjoni fu xkatkun l-aħħar destinazzjoni. Dik l aspet ta' rilokazzjoni semmejt inti. Forsi seħ fuq periodu itwal? Ġvi, noqqas ta' destinazzjoni aħħarija ti aktar opportunitajiet lil kumpanija kumpaniji u dan xifisser għas settur tas saħħa fil-Renju Unit. U l-Sur Laffen, Jekk ma jkunx hemm ftehim, x'ħajkun l-impatt għall-esperjenza tal-pazjenti fir-Renju Unit? Grazzi tajbwis hemm wieġbu dawn il-mistoqsijiet u mbagħad nimxu l qudiem Grazzi ħafna u grazzi għal darboħra tal-li tajtuna l-opportunità li nespandu ftit iżjed fuq dawn is-suġġetti l ewwel il-kumment fuq ir-riċerka, kwistjonijiet tar-riċerka. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li għal darboħra bħala industrija aħna konna ċari ħafna dwar il-valur tal-kooperazzjoni riċerka u mod partikolari l-appoġġ f'riċerka klinika li dawn kienu fundamentali aħna qegħdin nistennew b'mod attiv l-implementazzjoni tar-regolament tat-testijiet kliniċi jiena naf li dan il-kumitat ħajkun konx ħafna tagħha. Aħna kuntenti ħafna li rajna it-tnedija l-ġimgħa li għaddiet eh, tar repozitorju ċentrali ċentrali li huwa post eh, wieħed fejn jista' jkollna ir-rapporti tagħna hemmhekk u din hija xi ħaġa li turi li ġejja minn hawn. U jekk hux ħajkun hemm tħassib dwar il-Brexit hija ovvjament aħna imħasbin dwar l-opportunità għal individwi kif fl-Unjoni Ewropea kif ukoll 27 pajjiż li jkunu jistgħu ikomplu il-kollaborazzjoni tagħhom. Jiena personalment bħala akademiku eh, kont parti eh, mill-qafas mil fil-passat jiena naf jagħmlu biex jafsu eh, il-qudiem din l-aġenda ta' riċerka U anka fil-fazi li jmiss ta' diskussjoni din hija xi ħaġa li toħroġ mod maġġa għaliex l-innovazzjoni l-mediċini dan kollu jiddependi fuqha ċaqli ta' l-EMA jiġifieri l-lokazzjoni issa ta' Amsterdam e, tfakkarna punt importanti dwar l-impatti u it-tranzizzjonijiet ta' Brexit li hija xi ħaġa li mhux biss l-industrija tiffaċċa imma anka l-entitajiet differenti inkluż li jemmej imma mhux biss anka l-istati membri kollom jagħmlu ċertu aġġustamenti meta jirranġaw il-mod ta' kif nistgħu infornu il-mediċini u rridu nifmu kif ħassir waqt it-tranzizzjoni di imma l ċarej ħadbati li tkun barra minn netwerk regolatorju għal ħra naħseb li hija kwistjoni ta' kapaċità. L-ikbar vantaġġ ta' dan il netwerk kien li bħala total kien ifisser ħafna ziet minn li l-partijiet individuali tiegħu. U ovvjament l-immerċerej mhux ħadkun tista tibbenefika mod dirett minn daw l vantaġġi fil ġejjieni u li l minn dan ġifiri hemm l-elementi prattiċi tom rajtu slide tiegħi numru ta' liċenzi li konna ntrasferixxu Din hija sfida ovvjament għall-Ewropa għal 27 pajjiż immaġinaw il sfida li ħad tkun għall-MHRA meta jkollhom jagħmlu ġestjoni ta' dan kollu bil-maqlub li huwa ċar huwa għall każ U din hija xi ħaġa li għandna diskussjonijiet għaddejjin magħhom fuqha. U din hija eh, xi ħaġa nixtieq insemmi eh, u nfakkar fil konverżazzjoni li kellna qabel Aħna jnatajna kull assigurazzjoni mill-MHRA u il-gvern li mem lebda intenzjoni li jonqsu l-standards regolatorji. U jena ma nimmaġinax li dinja xaħġa li ir-Renju Unit, il-ċittadini ta' Renju Unit kiku jittollerawa, imma rridu naraw xġej. L-aħħar punt minna ħatijaj qabel ma nadi il-mikrofonu lil Paul hija għal darboħra l-kwistjoni dwar i-tranzizjoni. E U sur dan samil punt ċar ħafna u diffiċ li inti tipjana eh, xaħġa li ma taf xej fuqa, jekk aħna ma nafux l-axar sħubija kif ħatkun, l-konklużjoni ta' sħubija kif ħatkun, u verament diffiċli li l-kumpaniji eh, jaħdmu fuq xaħġa li mhix ċara la fil-forma laqas fil-liġi. Għalek kull ma għanna sissa u ma il-liġijiet kif huma sissa E, fl-Ewropa bl-Renju Unit bħala pajis terz dik l-unika ħaġa li għandna jekk ikun hemm alternattiva oħra li tkun aħjar nixtiequ u naslu għalija kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna għal oħra. Mela, l-ewwel mistoqsija ta' Sinjor Peter dwar e, l-impatt possibbli fuq il-settur ta' riċerka dwar il-perċentwal ta' akademiċi kwalifikati fil-qasam mediku, et nifem li hemm madwar 16% tal l-istaf akademiku tar renju Unit li ġejjin minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Għal darboħra, skużawni eh, li qed nafas fuq dan, imma għal darboħra et nitkellmu fuq il-rikonoxximent reċiproku jekk nies ma u b b'mod ħieles biex jagħmlu riċerka, ir-riċerka ma ssirx. Hija ħaġa faċli di Is-survey li għamilna u tlabna dawn it-tobba x'inhuma l-intenzjonijiet tagħkom wara Brexit fejn trid tmur taħdem, din ma kienx speċifika r-riċerkaturi mediċi. Issa dan huwa punt forsi ovvju li l-ikbar msuq ta' riċerka fid-dinja huwa fl-Amerika ta' fuq. Għalhekk jekk daw għamlu riċerka fir-Renju Unit fl-Ewropa u jridu jgħaddu issa minn ehm, passi burokratiċi amministrativi oħra feħan morru, naf feħan morru ma tuħom xtort għalek hemm riskju kbir. Issa biex naddi għal mistoqsija ta' sur eh, Taylor fuq l-Euratom jina ta' ma jitlu ħat ma jisaqsini fuq għal xija wahda mill lizjet kwistjonijiet komplessi l bma trid tindirizza u għet mill-specialisti tagħna tal-medicina nukleari kienet jagħti eh, propju eh, spiegazzjoni lil-Parlament, eh, il-Kamra, il-Lower eh, il-House of Commons tar-Renju Unit tal-ġimgħa eh, l-oħra, is-sitwazzjoni mhix waħda tajba, issa dwar l-Unjoni Ewropea huwa ħażin għal produtturi tal-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit jimporta il-maġġoranza ta' l-izotopi mill-Belġu, l-Olanda u l-Franza għalhekk dawk il-produtturi ħajt il-fussu sinifikanti u ta' valur. L-aħħar mistoqsija ġiet Missur Dans dwar Eh, l-esperjenza tal-pazjenti jekk ma jkunx hemm ftehim. Jiena tkellimt fortunatament jew sfortunatament ma' mijiet ta' membri tagħna fir-Renju Unit minn meta ħareġ ir-riżultat tar referendum u lanqas membru wieħed ma qalli eh, li kien hemm xi riżultati potenzjalment pożittivi tal-Brexit, ġifieri eh, araw naqra intom kemm huwa possibbli li l-Brexit ikun pożittiv għal pazjenti. Grazzi. Grazzi ħafna mistoqsijiet li miss, is sinjura Kadenbach. Iva, jitispeċi nejt li f'din l-ħar sentenza, intqal kollox li għal-pazjenti il-Brexit mhuwiex ħajrappreżenta l-ebda esperjenza pożittiva jkolli ngħid jiena naħseb li hemm ċertu mistoqsijiet li diġà saqsew l-oħrajn aħna qed naraw li ir-Renju Unit jgħat jgħati 16% tal- tal-fondi fl-orizzont 2020 jgħat jieħu u allura mhux biss jgħat jgħat jissa nixtieq ngħid miż-żewġ naħat kif ħajkunu l-effetti speċjalment anke fejn hemm ehm, effetti fuq il-private public partnerships kif nistgħu naraw li aħna nipparteċipaw iktar f'dawn il-programmi. Aħna iċċelebrajna il-network u kol anka mill-naħa tal-assoċjazzjoni tal-mart tal-qalb, tal-cardiologists li fil-fat semmew ukoll l-Renju 70% jistaw ukoll jaraw li kien hemm ħafna ukoll taħriġ li sar fil bija tal-Ewropa mhux biss fir-Renju Unit. Dan jista' jkollu effett ukoll fuq il-ħaddiema mediċi e kif semmejtu intom. U anka xi ħaġa li semmit bosta drabi mhux biss il-permess għal ċertu mediċina iżda e kif smajna fuq uh, eh, radio isotopes fuq il-kummerċ Fuq eh, l-aċċess għal mediċina naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna u nridu nżummu f'moħħna u anka jiena nixtieq ngħid li għalbija tal-Ewropa. Kif nistgħu naraw li qed ikun hemm iktar konsiderazzjonijiet? għal dak li jista' jsir. Jiena naħseb li din hija sistema illi xorta waħda tista' taħdem jekk ikun hemm sitwazzjoni ta' hard Brexit. Grazzi. Palmer. Uh, thank you, Chair. Uh, Għet ħafna, Signor President. ħafna mid-diskussjoni fuq l-Aġenzija tal mediċini f'din l-aħħar ġimgħa fukat fuq fejni eh, fiżikament u palmant qal issa din hija r-rebħa Eh, ta' Amsterdam u il-telfa ta' Londra u ta' Renju Unit fizikament fej edha hija implikazzjoni issa dwar jekk il-Renju Unit għandu xikun parti mill-qafas jew ġurisdizzjoni ta' li jemmejna najdu la kifini e, eh, xinu l-aħħar punt li fija e, eh, ta' għajnuna li konna ċarezza fuq dan sabiex nevitaw katastrofi sħiħa għal dik li hija reġim regolatorju, il-forniment, etc. sabiex nevitaw implikazzjonijiet negattivi u potenzjalment perikolużi għal pazjenti fir-Renju Unit. Inti tkellimt eh, u aħna l-koll nafu li l-2019 hija eh, xi ħaġa mhux realistika assolutament li niżviluppaw li jkunu nistgħu nfasslu dawn l-iżviluppi imma forsi nistaw nelaboraw naqriżiet fuq dan, ma hija diffiċli jekk aħna ma nkunux nafu id-destinazzjoni, ma nifunx nafu eżattament fej sejrin. Imma tista forsi tatina idea ta' kemm ħandumu biex nifaslu dawn iżviluppi u dak li għanna bżonn bħala poplu biex nibnu set ta' strutturi suffiċenti għaliex jiena nħoss li din hija xi ħaġa eh, li tista' tieħu ċertu xogħol U sur lafen, nishti insaqsik. Inti bdejt il-prezentazzjoni tijak minn eh, min perspettiva interessanti ħafna dwar l-implikazzjonijiet eh, fuq il-suq tax xogħol Ovvjament il-Brexit mhijiex l-unika sfida tal-post tax-xogħol e, fir-Renju Unit jiena qattajt ħafna żmien naħdem ma' GP speċjalment fil-parti tad-dinja tiegħi inħares lej xi ftit mill-isfidi li jeżistu fil-impjieg tan-nies eh, għalhekk e, il-BMA fejn tpoġġi il-Brexit fost l-isfidi aktar ġenerali li qed jiffaċċaw is-servizzi tas-saħħa bħalissa. issa hija l-isfida numru wieħed f'dan il-kuntest. Minn barra dan, jina interessat u kolli kolli eh, opinjoni tal-BMA, ovvjament pala organizzazzjoni intom eh, involuti fil-politika fuq livell zaħir ta' servizz ta' saħħa saxħa renju Unit, imma xtaħsbu dwar l-status li il-gvern u il- id-Dipartiment tas saħħa tella il-Brexit għal dik li hija l-vjabilità tas servizz tas saħħa tagħna. Il-Gvern tar renju Unit qed ta' biżejjed ħinu riżorsi għal dawn il-kwistjonijiet għax jiena nħoss li jisna qed inkunu complacent iżejjed qed noqogħdu bidejna fuq zaqna. Maħniex qed nieħdu interess imma kienem ehm, min semma il-European Reference Network sem xie erbajn sptar, hemm eh, minnom li huma mmexxija minn ċentri fir-Renju Unit, hemm potenzjal kbir hemmhekk fl-opinjoni tiegħi għal dak li huwa innovazzjoni għal dik li hija innovazzjoni medika, ġifieri x'inhi potenzjalment it-telfa li jista' jkun hemm għar-Renju Unit jekk ma jkunux parti minn networks tal- referenza. Iġviri għax safejna fien huwa biss pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u tal-EA li jistgħu kull parti minn dawn networks u xinajtu dwar komunità aktar ġenerali fil-Unjoni Ewropej dawk il-ċentri ma jibqawx parti minn eh, ċentri tar renju Unit ma jibqawx parti minn ċentri ta' referenza. Għawizit ah, mistoqsijiet kollegi. Jekk le nishtidinkom li twiġbu. Grazzi ħafna. Mela biex nibda l-mistoqsijiet importanti ħafna dwar l-importanza għar riċerka Jiena naħseb li l-anticipazzjoni li aħna kellna speċjalment fil-industrija tal-biofarmaceutika fil-qasam tal-medicini jew l-IMI palma jafu il-membri tal-kumitat tal li gbar imsieħeb tal riċerka li kien ta' suċċess kbir għal settur tagħna għal-qasam tal-studju tagħna. U huwa ċar li il-punt tiegħi li rajt kemm il-darba minn akademiċi fir-Renju Unit minn kumpaniji żgħar x'ħajkun ġejjini għall IMI għal persuni bbażati fir-Renju Unit. U kif taffettwhom di issa dwar l-arranġamenti tagħna subija fl-industrija aħna xorta waħda ħarsu lejla IMI bħal post ċentrali Eh, tal-industrija, speċjalment għal dak li huwa dialogu qafas u parteċipazzjoni tar-Renju Unit hija xi ħaġa li trid tiġi diskussa jekk tasal eh, fil-mument bħala pajjiż terz dik hija alternattiva iva għalkemm tbiddel xi ftit il-potenzjal tar-Renju Unit għaliex ma jkunux jistgħu immexxu l-proġetti għalkemm jistgħu xorta jipparteċipaw imma din hija xi ħaġa li naħseb li hija konverzazzjoni aktar ġenerali. Imma bħalma qed qabel li l-kooperazzjoni riċerka m'għandix għal fejt jieħu pass lura wara snin ta' investiment jiena naħseb li hija ħaġa li aħna ma rikonexxejniex ġifiri l-importanza li nibnu sħubijiet u kollaborazzjoni kif jgħaddu iż-żmien jgħaddi żmien hija xi ħaġa verament diffiċli toħdilha posta u diffiċli wieħed ħarbata ma tgħinx ix-xjenza li jkollna dawn it-tip ta' eh, .bsur artifiċjali ta' arranġamenti li kienu produttivi ħafna u dawn li RNs huma eżempju ċar għaliex il-vantaġġi set narawhom għal benefiċċju ta' eh, mart rari, per eżempju, rajt eh, li kellha xaqsam mal-pedjatrija fejn in-network skoċċis benefika immens minn dak in-network u li titlifa jiena kont fil-konferenza ta' riċerka fil-Iskozja u ma nistax ngħidilkom l-impatt li kien hemm fil-kamra meta indunaw xed jirriskjaw. Iġbiri, Iva, Imma l CDC naħseb miex ħaġa waħda, għaliex bħalma smajna wkoll fuq il-sigurtà fl-ikel, eh, fuq l-ambjent, mem lebda vantaġġ għal ħadd fl-Unjoni Ewropea kien tilfu opportunità li naqsmu informazzjoni u data importanti, eh, identifikazzjoni ta' sinjali kemm jekk aħna qed nitkellmu fuq il-kontroll tal-mart, jew inkella oqsma oħra ġvir dan mhux il-mument li nitbedu mill-mejda jiena ma nafx ħatkun is-soluzzjoni imma hemm bżonn niksbu dan għaliex inkella il-kol ħajkonna ċertu sfidi. Issa dwar l-aħħar mistoqsija fuq jekk ir-Renju Unit mhuwiex parti mill-network eh, regolatorju, jekk ma nistgħux nagħmlu dan, meta issir kwistjoni kritika? Aħna diġà qegħdin nimxu lura għalhekk għal ċertu membri dik id-deċiżjoni ċaqalqu l-investimenti diġa saret għaliex irriti konna dawk is-sajts ta' testjar li semmejt, dawn ma jistawx e, jitwaqfu f'xar jew f'nof sena, dawn huma affarijiet li jieħdu ħafna ħafna żmien is-soltu e, nħarsu l qudiem b'sentej u fil-manifattura l-affarijiet idumu aktar, iġifieri qegħdin niffaċċaw sfidi verament diffiċli Jiena naf li eh, minn sħarriċ identifikajna xi każijiet diffiċli fejn hemm drogi li jsiru biss fir-Renju Unit. Jekk daw ma jkunux jistgħu jiddaħlu fl-Ewropa m'hemmx dubju li ħajkunem hemm impatt fuq eh, il-pazjenti il pazjenti fil fis 27 pajjiż u anka mhux fil-27 pajjiż. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw kemm idum dan il-proċess eh, jiddependi kemm naslu qrib. Għalhekk jekk nispiċċaw b'sitwazzjoni li aħna bħala industrija qegħdin nitolbu, nittamaw li id-daqqa li ħanieħdu mhux daqshekk kbira, imma jekk ħajkonna hard Brexit il-vojt il ħajkun verament kbir u il-problema ħatkun kbira u ħajkonna ninnegozjawha. Iva, dwar il-mistoqsija tal-kardioloġi l-ewwel speċjalista mediku ddu iżjed minn 10 snin biex tħarġu, ġviri jekk il-kardiologi, palmet najdu f'dan l-eżempju, jiddeċidu li jitilqu mill-Renju Unit jew mill-Unjoni Ewropea għada, il-sostituzzjoni taħħon taħsal fl-2027, ġvi jekk għandek problema kardioloġika bejn issa u l-2027, iċ-ċans li ħatara eh, espert, specialista, Eh, hija e, verament rimota. Issa jiena għad neżajr, forsi mhux ħajkolli bżonn kardiologu, imma min forsi għandu iżjed minni e, jibda inkwita. fost il-problemi, jiena naħseb li il-problema Brexit bħala riskju eh, għal e, suq ta' xol, għal-ħaddima, ma tistax tajt jek Brexit ix l-ewel problema, t-tini problema, t-tilet problema. problema Sfortunatament, il-Brexit hija saf addizzjonali mhux meħtieġ li qed jiżdied. Kulħadd għandu problemi differenti tiegħu imma dawn stajna evitajnihom issa dwar il-mistoqsija tiegħek ta' jekk il-Gvern ta' Renju Unit huwiex infurmat bisħiħ fuq it-ħassib tagħna tas-saħħa Eh, jiddependi minna fidejna li l-informawom bħalma qed qabel għandi laqama l gvern tar-Renju Unit il-ġimgħa id-dieħla u ħankompli nsaħħaħ il-bżonn li eh, jikkonfermaw li jagħtu l-importanza lis-saħħa fin-negozjati tal-Brexit. Mela, grazzi ħafna lil membri tal-Parlament, grazzi ħafna lil panelists Aħna tallimna iżjed dettalji fuq l-interdipendenzi li aħna għanna mar-Renju Unit u kif kulħadd ħajġi affettwat jekk ikun hemm il-Brexit u ir-riżultati li jkun hemm għalhekk eja nittamaw għall aħjar soluzzjoni l-aħjar rizultat possibbli. Jiena bħalma qed fil-bidu tal-laqa dawn il-punti kollha li tqajmu ħan prezentawom u dawn l-idejat importanti ħan batuwom lin-negozjaturi sabiex huma wkoll isiru konxu ta' uħut mid-dettalji tar-realtajiet ta' Brexit. Għal darboħra grazzi lil panelists Eh, grazzi lill-membri u nerġaw taqaw il-ġimma d-dieħla is-serata tajba lil kulħadd.